Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich. Signori, ich nikħuġobkom, ħudu poskom, merba fil-Parlament Ewropew min qalbi u permettu li nilqakom hawnhekk għal din il-laqa interparlamentari. Għanna kollegi minn madwar 20 stat membru illum prezenti u nittama li tistaw tisimaw l-sin nattiv ta'kom permezz tal-headphones biex bekk kulħadd ikun jista' jitkellem u jisma' il-lingwa nattiva tiegħu. L-Unjoni Ewropea għandha slogan ta' maqudin fid-diversità u naħseb li din hija l-bażi għal kooperazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea. Aħna fil-Parlament Ewropew verament nħarsu l-qoddim biex ikonna skambju ta' femijiet, kooperazzjoni interparlamentari bħala xi ħaġa importanti ħafna. Kuntent narakom hawnhekk preżenti llum biex bekk nesploraw kwistjonijiet ta' nefqa xirqa tal-flejjes pubbliċi, il-kontroll budgetarju fl-istati membri u għanna abbozz zaħir ta' agenda fl-ewwel parti fil-fatt ikonna il-rapport minn Julita Vajkine nittamel il-pronunzija tajba jgħid il-President u li hija President tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget fi Sejmas, ġifiri il-Parlament Litwan. Imbagħad fit-tieni taqsima ikonna lil stqarrija minn President tal-Orti tal-Awdituri, din hija laqa miftuħa u jamxandra fuq l-internet. Issa li għarraftkom dan jekk taqblu mal-aġenda nimxu hekk kif semmejtilkom u ovvjament inħarsu l-qoddim biex ikonna sessjonijiet ta' tweġibiet u mistoqsijiet iktar l-qoddim. Mwet nara l-ebda talba l-bidla fl-aġenda u għalhekk ħanimxu kif ettilkom. nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-kontroll budgetarju fil-qosor. Aħna konvinti fil-Parlament Ewropew li speċifikament meta l-flejjes pubbliċi ikunu nieqsa, kollok nuqqas, fl-istati membri, per eżempju, fil-budgets nazjonali u budgets reġjonali, il-kontroll budgetarju kull ma jmur isir dejjem aktar importanti biex niżguraw li l-flejjes ta' minħalla 16 jintefqu tajjeb B'dan ma rridx infisser biss b'konformità mal-liġi iżda b'mod effiċenti u effettiv. Dan ifisser li l-għanijiet li stabilixxejna għalina nfusna ikunu kemm jista' jkun effiċenti fl-użu tal-flejjes tagħna u naħqu dawn l-għanijiet. Bħala Komitat tal-Kontroll Budgetarju tal-Parlament Ewropew kena diskussjonijiet siwja ħafna li bdejna dan l-aħħar mal-Kummissjoni, mal-Qorti Ewropea mal-qorti tal-awdituri u anke fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għal futur irrid ikun ibbażat għal riżultati jew skont il-prestazzjonijiet biex nuża terminoloġija li tintuża hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Din għandha tkun parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Xi stati membri li diġà bidlu għal din il-metodoloġija bbażaw issa il-budgets għal prestazzjoni il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill biex jagħmlu dan irridu jiddefinixxu għanijiet politiċi, miri politiċi. Sabiex bekk nkunu nistgħu nħallsu l pagamenti tagħna mill-flejjes tal-budget u niksbu dawn l-għanijiet b'mod xieraq u mal l-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri se nisploraw propju dawn l għanijiet fi snin li ġejjin. Il-kontroll tal-budget ifisser għalhekk ħafna politika, ħafna fatturi politiċi, mhix kwistjoni li toqgħod tot il-flus, imma huwa ħafna iktar minn hekk bħala approċċ. Il-Parlament Ewropew il-personal tagħna tal-kontroll tal-budget provaw jiżguraw li l-budget tal-Unjoni Ewropea iżom mal-limiti tan-nefqa. Fil-fatt in-nefqa tal-Parlament Ewropew l-2013 il budget emendatorju u anki fl-2014 il-budget propju din il-ġimgħa irnexxielna nikkonkluduhom. Huwa kompromess naf, imma huwa kompromess deċenti, xi ħaġa li nistgħu naċċettaw. Nittamaw li nkunu nistgħu innaqsu il-fdalijiet tal-budget il-surplus biex bekk nkunu nistaw innaqsu. Hemm kompromess fil-fatt bejn il- l-approċ tal-Kunsill biex naraw kif għan indirizzaw dan il-punt u l-idea tal-Parlament Ewropew. Kif kont qed ngħidilkom fi żmien ta' is-sikkar ta' ċinturin, tnaqqis tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF fuq medda medja ta' żmien tfisser li valla pena innaqsu dawn il-flejjeż żejda huwa kontribut fil-fatt tal-budgets tal-istati membri. Naf li dan ser ikun kontroversjali għaliex fil-Parlament hemm maġġoranza budgetarja li tixtieq iżid il-budget xorta waħda. Iżda jekk qed nitkellmu dwar 960 biljun euro, mhux 980 biljun euro bejn issa u l-2020, dan huwa fil-fatt ifrankar ġenwin, għabbażi tal-istatistika li għandna. U dan ifisser li Prattikament l-istati membri kollha l-baġis tagħhom ser jiżdiedu matul dan il-perjodu ta' żmien. Ser ikun hemm żidiet fil-prezzijiet u spejjeż li jridu jiġu assorbiti matul dan il-perjodu ta' żmien. Għalhekk aħna tassew qed ikonna tnaqqis ġenwin fl-MFF il-qafas finanzjarju multianwali u dan ovvjament ser jinvolvi ħafna frankar ta' flus. Fil-budget għan nipruvaw niżguraw li kull euro li jintefaq fl-Unjoni Ewropea jintefaq tajjeb. Dan iwasalni l-punt taħħari tiegħi li nixtieq nqajjem. 80% tal-budget tal-Unjoni Ewropea huwa f'budget konġunt, iżda huwa amministrat mill-Istati membri, ġifieri l-Istati membri u r-Reġuni li jkunu responsabbli għal konklużjoni attwali tal-budget u anke l-implementazzjoni, ġifieri għandhom responsabilta mhux ħażin. U sa ċertu punt is-suċċess jiddependi mal-xogħol tal-Stati membru reġuni kemm jirnexxielhom ikunu ta' suċċess propju f'dan ir-rwol li għandhom. Mhix kwistjoni ta' wieħed jaqbad mal-ieħor imma jrid ikun hemm kooperazzjoni Il-flejjes anke jiġu mill-budgets nazzjonali, budgets Ewropew, budgets raġjonali, fl-aħħar mill-aħħar huma minħalla sittaxxi li qed joħroġ dawn il-flus minn botu u għalhekk irqodu attenti. Grazzi tal-li tajtuni widen u forsi ngħaddi issa jissal xi kommenti osra dwar il-proċedura li se nadottaw. L-għamla tal-konferenza tal-lum se tkun tali biex kull persuna li qiegħda hawnhekk ikollha l-għażla minn tal-inqas li tkun tista' titkellem jekk tixtieq. Mill-esperjenza li kellna nafu li biex nagħmlu dan kulħadd irid ikollu minn tal-inqas ħames minuti kull wieħed biex jitkellem. U bekk irridu nżommu bħala ħin biex nkun nistgħu nikkonkludu fil-ħin. Ħajkonna kellim Owlini għal kull parti tal-laqa u jina niprofa niżgura li jkollna żewġ membri parlamentari u mbagħad membru parlamentari Ewropew jekk ikun jixtieq jitkellem. Din hija il-format tal-laqa kif qed imbassru għali aħna, imma f'dan is-seminar naħseb li għandna nkunu pjuttost flessibbli meta nifġu biex nistabilixxu l-lista tal-kelliema. Qassamna karti għal min jixtieq il-mikrofonu u għalek jek tixtiqu titkelmu għamlunna sinjal imlow il-karta komoru u ruinna biex bekk nkunu nafu li tixtiqu titkellem u għajdunna minn li ma parlament intom ġejjin. Naħseb li bekk għattilkom ir-regoli kollha kif inhuma biex tkunu tistgħu titkellmu, ħajkun hemm pranzu żgħir, bifti sandwiches barra propju fin-nofsija. Propju barra minn din is-sala. Grazzi tal-li smajtuni mill-ġdid u forsi sanaddu għal President tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget ta' Sejmas il-Parlament Litwan. l għonet ntuk merħba, grazzi tal-li ġejtaw, Senjura Vajkiene, naddilek il-mikrofonu. Nek joġbu. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamento biudžeto komiteto. Grazzi President, l-ewwel net. Nirringrazzja l-Kommissjoni Kokobu tal-Kumitat tal-Budget tal-li organizzat din il-konferenza xi skambju ta' opportunità ta' skambju ta' femit fuq l-ispejjeż pubbliċi. Il-flejjeż pubbliċi jridu jintefqu b'mod effettiv u effiċjenti. Fil-kuntest tal-kriżi ta' dan l-aħħar snin din il-kwija kwistjoni li dejjem għandha aktar importanza kol ma jmur u bħala komitat parlamentari għanna dmir u id-dritt li nigarantixxu użu responsabli tal-fondi nazzjonali minn naħa tal-gvernijiet tagħna u anke tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Illum għandi l-unur illi nkellimkom dwar xinija l-esperjenza ta' pajjiżi il-Litwanja u nippreżentalkom hawnhekk x'inhuma il-miżuri ta' kontroll parlamentari li napplikaw aħna fis sejma il-Parlament Litwan. Nixtieq nisħaq mill-bidunet tad-diskors tiegħi illi l-analiżi tal-effettività tal-ġestjoni tal-flejjes pubbliċi u l-fondi pubbliċi tinsab fl-istatut ta' Sejmas bħala warti mill-xogħol ewlieni tal-Kumitat tagħna ta' kontroll ta' awditjar. Għalhekk aħna nemżu importanza kbira għall-effettività tal-kontroll parlamentari tan-nefqa pubblika. Fil-Litwanja, il-fondi Ewropej u l-fondi nazzjonali huma meqjusa bħala fondi budgetari, l-istess titlu budgetarju. Għaldaqstant, aħna rridu użu effettiv tal-fondi tal-budget u użu tajjeb ukoll tal-fondi Ewropej, ġifri dawn huma żewġ affarijiet li għaw taħt kappa waħda imma ħafna mill-miżuri permanenti tal-kontroll parlamentari fuq in-nefqa ituna strumenti oħrajn li nistgħu nużaw li huma memuża mal-użu ta' lajnuniet finanzjari tal-Fondi Strutturali Ewropej. Dawn ovvjament approvati skont ir-regolamenti Ewropej li fihom rekwiżiti preċiżi li għandhom jiġu rispettati fi rigward il-ġestjoni tal-kontroll tal-għajnuniet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Għanna konxim mill-fat li meta nitkellmu dwar fondi Ewropej qed nitkellmu dwar flejjes ta' min iħallas it-taxxa ċittadini Ewropej wara kollox. U għalhekk l-effettività tal-użu ta' dawn il-fondi trid timxi id fit ma' rekwiżiti rigorużi ħafna. Forsi iktar rigorużi minn dawk li għandhom fuqhom il-fondi nazzjonali. Issa ħna prezentalkom li huma l-miżuri li aħna nadottaw fil-Litwanja biex nikkontrollaw in-nefqa ta' pajjiżi. Il-kwittanza. Kull sena, fil-fatt, tiġi prezentata eh, jiġi prezentat rapport fil- sejmas il-Parlament Litwan u mbagħad nippreżentaw ukoll rapport fuq il-konklużjonijiet dwar ir-regolarità tal- eh, rapporti differenti, l-użu tal-budget u anke l-kwittanza u kemm jintużaw tajjeb minnaħat tal-Komitat tal-Auditjar. Dan l-informazzjonijiet jiġu miġbura mill-supervizuri matul l-ispezzjonijiet li jagħmlu. Qed nitkellmu dwar informazzjoni li tinġabar mbagħad tgħaddi għal dibattitu fil-kumitati parlamentari. Il-kumitati speċjalizzati indirizzaw il-kontroll tal-budget tal-istituzzjonijiet kompetenti għalihom, mentri il-kumitat tal-kumitat il-Kumitat dwar il-Budget Ġenerali tindirizza il-sistemi sistemiċi. Il-Kumitati Speċjalizzati madana kollu mhux qed jużaw il-proċedura ta' kwittanza bħala miżura ta' kontroll parlamentari, daqskemm nixtiequ aħna, u dan kieku jippermetti l-effettività u anke l-użu raġonevoli tal-fondi li għanna dispożizzjoni tagħna. Sfortunatament, ta' sekwit nibdow bħala puntatlu li l-għan l-iktar importanti huwa li niksbu l-iktar fondi possibbli għal-ambitu partikolari, għal-qasam partikolari. Għal-daqstant, fidejn il-ministri tal-gvern jaraw kif ħajużaw il-finanzjamenti. Jekk ma jkunx hemm interess permanenti fil-użu tal-budget, l-eżekuttiv ovvjament m'għandux raġunijiet għala joqgħod jara kif ħajtejjeb n-nefqa tiegħu u lanqas biex jevalwa x'impatt ikollu mod konkret. Il-kontroll parlamentari sena wara l-oħra jinkontribwixxi biex jisħaq fuq kif jimxu l-affarijiet, anki jekk sena wara l-oħra dejjem nsemmu l-istess affarijiet, zbalji per eżempju ta' kontabilta u naslu sansi tra l-ksur dwar regoli ta' tenders pubbliċi. Kiku kull kumitat ikun iktar preċis u kiku jkun hemm iktar korresponsabilta tal-min ġesti il-dipartimenti tal-istituzzjonijiet kompetenti, kieku ir-rata ta' żball jonqos mhux ħażin skonti. Il-kumitati tal-awditjar skont il-kompetenzi tagħhom il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget per eżempju, jipprova jiddiskuti dwar l-auditjar finanzjarju, jipprova jagħti widen għall-ispjegazzjonijiet li jenataw mir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet li jiġu sottoposti għall-auditjar, imma fl-aħħar mill-aħħar dawk li huma responsabbli għal dawn l-audit li jagħmluhom l-auditjar ħossuhom eh, pjuttost skomdi għaliex ikun hemm il-mezzi ta' xandir preżenti ma jkunux iridu jikxfu x'jagħmlu f'darhom. Għal daqstant il-numru ta' żbalji u ta' rati ta' żbalji li kienu għamlu eh, ġew propju grazzi għall-analiżi awditarja li saret. F'kull għal kull ċentezmu l-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju beda analiżi periodika fuq ċertu nefqiet Għazinna li nikkontrollaw x'inhuma dawk l-ambiti fejn aħna naħsbu illi għazlit responsabbli jistgħu jippermettu li jkollna xi frankar ta' flus, mod konkret. Min iġesti il-fondi kull trimestru jrid jinforma l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u l-Parlament Litwan dwar NFE biex naraw Eh, kif ħajtħallsu l-flus għat-taħriġ, għall-vjaġġar, għall-esperti u anki għall-ispejjeż ta' rappreżentanza. Irridu jirrappreżentaw ukoll data dettaljata ħafna dwar l-użu tal-fondi biex iħallsu il-pagi tal-ħaddiema. Għal dan il aħna ħloqna sistema ta' informazzjoni li permezz tagħha l-istituzzjonijiet jimlow formuli online u din is-sistema tqassam data f'tabelli li mbagħad aħna nkunu nistgħu nużaw iktar il qoddim għall-analiżi tad-data. Il-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju janalizzaw jevalwa din id-data id-data li jkunu rċevejna u dan nipublikaw fuq il-sit online tas sejmas il-Parlament Litwan. dawk li jkollhom rwol xejf l-istituzzjonijiet li jonfqol l-aktar u f'dawk l-istituzzjonijiet li jkun hemm dubju dwar in-nefqa tagħhom jiġu konvokati minn naħa tal-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju biex nisimgħu x'għandhom xejdunna x'spjegazzjonijiet għandhom. L-informazzjoni komplementari li għandna eh, merħba bija u aħna nitolbu ukoll biex ituna spjegazzjonijiet bil-miktub dwar l-operat tagħhom dwar kif jonfqu flus Aħna per esempio tlabna l-delegazzjonijiet u anke tlabna ġustifikazzjonijiet għal ċertu missjonijiet li jamlu bħala zjarat il-kumitati. Analizzajna u koll l-spejjes għall-esperti indipendenti, ridna nkunu nafu per eżempju kem kienu jiswow il-servizzi li nxtraw u fuq kollox li ma kien il-valur miżjut li wassal għall-istat tagħna. L-istituzzjonijiet li nkunu Eh, tnanalizzaw n nefqa tagħhom ma kienu kontenti dwar dan l-aġir, anzi kellhom joqogħdu xol ix-xogħol tagħhom mhux biss dim il-membri tagħna, il-membru tal-Kumitat tal-Kontroll Baġitarju, ma anke dim il-mezzi ta' xandir. Imma din il-miżura tagħti il-frott. Issa l-flejjes jintefqu biktar mod preċiż, innaqsu l-ispejjeż saħansitra u l-istituzzjonijiet kollha jispjegaw eżattament għala qed jonfqu il-flus, kif qed jonfqu. Fir-rigward l-analiżi tal-pagi, aħna hemmhekk noqogħdu b'sebajnejn għall-inċentivi finanzjarji differenti li hemm. Bħala pereżempju il-bonuses u anki l-integrazzjoni tal-pagi. Fir-rigward il-periodi il ta' kriżi, mhux qed naraw Eh, li l-immaġni qed titjib tal-istituzzjonijiet minħabba il-bonuses, minħabba l-overtime, is-sara u anke fir-rigward il-kriteri soġġettivi iktar mill oġġettivi u għalhekk fil-kumitat tagħna aħna nħossu li fi żmien bħal dan bonuses ta' dan it-tip huma kontra l-produttività aħna nqisu li dawn affarijiet bħal dawn huma inaċċettabbli u meta nqisu dawn inqisuha mal budget li jmiss. Ġifieri fi kliem ieħor jekk pereżempju jkollok università fil-budget ta' qabel ħalset 3 miljun euro u nofs pala inċentivi bat aħna xamminna, proponejna għal budget li jmiss bħala finanzjament pubbliku, proponejna tnaqqis korrispondenti, għalix ġala darba qegħdin minn periodu ta' kriżi jekk f'dan iż-żmien l-università tista' tiflaħ li tħallas għal dawn l-inċentivi finanzjarji, aħna nqisu li dan huwa finanzjament pubbliku eċċessiv. U għalhekk dan is-surplus jitnaqqas minn universitajiet biex jużaw il-fondi mod aktar raġonevoli. Dawn it-tip ta' strumenti li aħna bdejna nużaw diġa taw il-frott tagħhom skontna. Il-ġurnalisti, il-mezzi ta' xandir, verament joqogħdu b'sebajnejn r riżultati ta' rapporti bħal dawn. Jitihom attenzjoni kbira, imbagħad jitolbu l-istrutturi li jkunet għaddejjin minn din l-analiżi x'inhuwa l-kontribut tagħhom. Bekk ikonna użu iktar effettiv u trasparenti tar rizorsi budġetarji tagħna. L-istituzzjonijiet pubbliċi bekk ikunu jistgħu rendi rendikont aħjar l-immaġni pubblika dwar l-aġir tagħhom dwar il-flus tagħhom kif jonfqu. Dan l-awditjar jikontribwixxu wkoll użu aħjar u raġonevoli tal-fondi. Dan l-awditjar għandu lan li kunem l-analizi tal-prestazzjonijiet ta' sistemi finanzjari differenti finanzjata mill budget pubbliku. Jekk jiġu individwati zbalji fis-sistema, kun jistaw jamlu tajjeb għal-jom dawn l-izbalji. Jek dan iseħ, ovvjament ir rizultat ikun użu iktar aħjar u iktar effettiv tal-fondi. Dan l-awditjar u wkoll li nanalizzaw il-nefqa pubblika u naraw li tkun aktar raġonevoli. Il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget fis-Sejma sandu is-seta li koordina l-analiżi tar-rapporti dwar l-awditjar li jitwetqu mill-istrutturi tal-Istat Is-soltu meta jkollna rapport tal-prestazzjoni ta' istituzzjoni partikolari nibatawa lil kumitat kompetenti għal dik l-istituzzjoni. Bekk tkun tista' tindirizza l-ħidma effettiva ta' sistema. Imma aħna nafsu aktar fuq l-użu tal-fondi fil-kumitat tagħna għaliex naraw li l-kumitati speċjalizzati mhux dejjem ikunu lesti li janalizzaw l-effikaċja tal-nefqa pubblika kif nagħmlu aħna. Għalhekk isna li fil-rapporti tal-awditjar u meta tajna widen lir rappreżentanti tal-istituzzjonijiet li jkunu qed jagħmlu l-awditjar fuqhom, skont ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, is-soltu l-kumitati speċjalizzati parlamentari jagħtu vot ta' sfiduċa għal dawn it-tip ta' awditjar. U saħan sitra ikun hemm interrogazzjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu rċevow. Bekk nkun nistgħu nigarantixxu il-kontroll budgetarju parlamentari. Issa meta ma jkunx hemm bil bejn l-entità li tiġi kontrollata u l-organizmu ta' auditjar fir-rigward ir-rekomendazzjonijiet tagħna għal twettiq ta' rekomendazzjonijiet tagħna, il-Parlament jista' jadotta deċiżjoni, jista' jadotta riżoluzzjoni li tkun vinkolanti. It-twettiq ta' din ir-riżoluzzjoni mbagħad tiġi kontrollata mill-istess Parlament. Xi kultant dawn ir-tip ta' riżoluzzjonijiet jistgħu jkunu l-unika odda biex niżguraw li r-rakkomandazzjonijiet li natu aħna bħala Komitat tal-Kontroll budgetarju jiġu verament rispettati u mwetqa. Irritu kunem hemm ukoll fondi għal programmi ta' investiment pubbliku. Dawn huma investimenti li jintużaw għal proġetti ta' kostruzzjoni, rikostruzzjoni, xiri jew modernizzar tal-sistemi ta' infrastruttura Eh, informatika per eżempju. Il-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju jrid jiggarantixxi eh, twettiq u s-sorveljanza ta' dawn it-tip ta' investiment pubbliku. Għal dan il-għan il-Kumitat tagħna jindirizza numru ta' proġetti jagħmel missjonijiet, jevalwa x'inhija l-effettività, ir-raġonevolezza u l-użu stess tal-fondi. Wara li nkunu analizzajna eżattament is-sitwazzjoni, il-Kumitat tagħna ifassal dokument jasal għal deċiżjoni li kun fija rakkomandazzjonijiet preċiżi lil dawn l-awtoritajiet kompetenti. Rridu nieħdu nota tal-fatt li l-Kumitat tagħna lest jista' jażel eżattament liema proċeduri adatta jara li ma informazzjoni jati skont l-informazzjoni li jkun irċieva minn ejjun ta' informazzjoni differenti. Informazzjoni per eżempju dwar xinu qasijiet dwar l-użu tal-fondi ta' dawn l-entitajiet. Fl-aħħar, il-modell tal-kontrollu ġestjoni tal-ajnuna tal-mill-fondi strutturali fil-Litwanja nishtiq ngħid kemtejn fuqha u ħan nippreżentalkom l autorita tal-awditjar f'dan il-qasam. Fl-2006 meta konna qegħdin infaslu din it-tip ta' sistema ta' ġestjoni ta' kontroll budgetarju għal fondi strutturali, konna deċidejna li ikunem entità suprema, autorità suprema tal-auditjar fil-Litwanja u jkollha ir-rwol ta' auditur għal fondi strutturali. Sa fejna fjien ir-Romanija biss apparti aħna adottat model bħal tagħna Hemm organizmi oħrajn ukoll li għandhom dan ir-rwol f'pajjiżi oħrajn. Il-Litwanja għażlet dan il-mudell għal numru ta' raġunijiet. Għażlet din l-entità għal numru ta' raġunijiet kifet. L-ewwel nett minħabba kwistjoni ta' indipendenza ta' din l-istituzzjoni meta mqabbel ma' organizmi oħrajn ta' kontroll. Dan ir-rekwiżit huwa essenzjali għal dawn it-tip ta' entitajiet It-tieni raġuni. Il-Litwanja tieħu bis-serjetà ħafna l-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u anke l-użu legali ta' dawn il-fondi. U għalhekk aħna għażilna din l-istruttura li għanda il-kompetenza, l-autorità u l-integrità ikunu tali li ma jkunx jista' jkun hemm dubji mixħuta fuqhom. Bekk il-klassi politika tkun evalwata u bekk nkun nistgħu nevitaw li problemi strutturali jew ta' użu ta' fondi jkunu jistgħu jiġu individwati u solvuti fil-ħin Min issa stess. Sissa nistgħu ngħidu li skont l-esperjenza li għandna li dawn l-istituzzjonijiet fir-rigward ta' awditjar wetqu x-xogħol tagħhom mod preċiż ħafna u rigorus identifikaw x'inhuma l-problemi strutturali u talbu kol li jamlu tajjeb għal dawn in-noqqasijiet. Ġifiri dan l-atteġġament skruplus, imma anke fir-rigward l-attuazzjoni kajmana daqxejn dwar l-istituzzjonijiet minħabba dan il-Kummissjoni Ewropea kienet sospendit fl-2011 il-pagamenti ta' parti mill lajnuniet motija l litwania Dan kien wassal għal skandlu enormi, iżda fl-aħħar mill-aħħar dan mill axar kellu impatt pożittiv għalina għaliex id-deċiżjonijiet meħtieġa ittieħdu biex nipperfezzjonaw is-sistema ta' ġestjoni tal-fondi u ta' kontroll. Fl-2012 din l-awtorità tal-awditjar ippreżentat eh, rapport pożittiv dwar xinija s-sitwazzjoni tagħna fil-Litwanja Ġala darba fl-2012 u 2013 l-nefqa dikjarata laħqu livell fost l-aktar olin, aħna nħossu li grazzi tal-Autorità Suprema tal-Awditjar is-sitwazzjoni tjibet kollox ma kollox. Bekk, Litwanja issa m'għandix problemi fir rigward użu ħażin ta' sistema jew ta' dikjarazzjonijiet ta' spejjeż mhux ammissibbli. Imma forsi diġà hemm min iħoss il l-autorità tal-awditjar hija indipendenti ma inqas rigoruża minn awtorità li forsi ma toqgħodx tifli eżattament kull dettall. Forsi din kienet tevita spjegazzjonijiet spjaċevoli qudiem il-Kummissjoni Ewropea. Imma aħna nħossu li għażilna l-iktar triq diffiċli iva, l-iktar triq li waslet għal diffikultajiet imma bekk ħriġna aktar b'saħħitna. U għalhekk aħna implementajna l-istess modell għal qafas finanzjarju multianwali għall-MFF li jmiss. U dan għaliex il-Kummissjoni Ewropea tafda is-sitwazzjoni tagħna, l-istituzzjoni tagħna tal-awditjar. Il-Kummissjoni Ewropea ma għamlitx xi osservazzjonijiet dejjem approvat il-rapporti annwali imħejjin minn din l-awtorità għal daqstant nistgħu nittamaw illi matul il-periodu minn 2014 sal-2020 il-kontroll tal-fondi strutturali tal-użu tagħhom ikun wieħed ideali. Nixtieq inżid illi ġala darba r-rapporti annwali jiġu approvati mill-Kummissjoni Ewropea dawn ir-rapporti jiġu diskussi fiħdan il-Kumitat tal-Auditjar fis-Sejmas fil-Parlament Litwan. L-autorità tagħna tagħmel dak kollu possibbli biex bekk ir-rakkomandazzjonijiet li jiġu preżentati mill-awdituri jiġu implementati fil-pront. Aħna kontenti li fil-Litwanja għanna sistema ta' ġestjoni u ta' kontroll li permezz tagħhom nistgħu nigarantixxu użu responsabbli tal-fondi komunitarji. Biex nagħlaq, Sinjuri, Nixtieq infakkarkom illi l-Kumitat tal-Awditjar tal-Parlament Litwan jagħmel xogħol importanti ħafna fir-rigward kif jifli n-nefqa pubblika u juża sensiela ta' odot. Nibdew bl-analiżi tal-budget eh, jew inkella l-analiżi tar-rapporti tal-awditjar u anke tal-prestazzjonijiet jiggarantixxi il-monitoraġġ u l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet iwetta monitoraġġ tal-ispejjeż eh, li jinsabu taħt riskju u dan il-kumitat barra minnek waqqaf autorità suprema tal-auditjar kif tilkom pala entità pala autorità li tikkontrolla l-għajnuniet strutturali, l-fondi strutturali tanalizza wkoll ir-rapporti li joħorġu minn din l-istruttura l tal-awditjar. Imżonnis nisqu koll li biex nigarantixxu l-użu effikaċi tal-fondi mhux biss nużaw l-istrument tal-pressjoni politika imma anke l-istrument ta' trasparenza. Grazzi tal-attenzjoni. Žinoma, naujų idėjų. Kaip pasiekti mūsų visu. Grazzi, nishtiqilkom ir fi fix-xogħol tagħkom u nittamaw li nelħu lan komuni tagħna, jiġifieri użu raġonevoli u effikaċi tar rizorsi budgetari. Kif ukoll li nsaħħu r responsabilta tas-seta eżekuttiva f'dan il-qasam grazzi. Ja, vielen Dank, Frau Weikiene, für diese interessanten. Iva, grazie tasse. Signora Weikila, għal dik il-perspettiva li tajtna dwar il-ħidma li ssir fiħdan il-komitat ta'kom. U kol grazzi tassew għal mod ta' kif inti deskrivejt il-proċessi li waslu għal titjib wara xi gwaj inizjali. Dan huwa eżempju tajjeb li aħna nistaw nitalmu minnu dwar kif nistaw nkunu aktar flessibli u mobli intom tistaw, tistaw biex titkelmu billi timlew dawn il-formoli ħodol qed nurikom u għalhekk jekk joġobkom imlew, jekk tixtiequ titkellmu imlew dawn il li għall-intervent l-ewwel kellim fisem il-Parlamenti Nazzjonali is-Sur Gugovic mill-Kroazja. Jekk joġbok. Presidawajċi, i sve kolegice i kolege. Dakle, evo iz... Eh, Grazie, President, signori. Jina membru tal-Parlament tal-Kroazja u l-ewel net nishti niddeskrivi l-esperienzi tagħna fil-settur tal-kontroll tal-budget. Kifet fl-introduzzjoni tiegħek President il-kontroll budgetarju u importanti immens liktar meta nindirizzaw fondi illi jiddeċidu dwarhom il-politiċi u iħallas għalihom il-kontribwent. Fil-Kroazja, aħna għandna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar illi huwa responsabbli sabiex jiżgura il l-budgets tagħna jkunu implementati bl-aħjar mod il flejjes jintużaw kollha budgets nazzjonali u anke budgets lokali jew reġjonali. Isiru l-verifiki għal bosta snin u wara l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea ġi deċiż illi dawn il-verifiki għandhom komplu u sabiex il-Parlament ikun jista' jkollu kontroll fuq l-istituzzjonijiet kollha illi l-budgets tagħhom jiġu verifikati, jiġu awditjati. U għalhekk dan l-uffiċċju tal auditjar jew orti tal-awdituri kif insejħulu aħna beda jaħdem b'dan il-mod, beda jirrapporta lill parlament tagħna. Imbagħad aħna dak li għanna fil-parlament tagħna huwa kumitat finanzjarju, kumitat għal affarijiet finanzjarji, m'għandniex kumitat għal kontroll tal-budget per se. Hrvatsku je napravili u ovom trenutku jer do sada e, Državni ured za reviziju L-istess mod pal parlament tal-Litwanja, il-parlament tagħna fil-Kroazja jista' jitlob għal spjegazzjoni minn entitajiet fejn il-baġis tagħhom ma jidrux il qed jiġu implementati bl-aħjar mod u nistgħu nitolbu għar-riżenja ta' uffiċjali li jkunu nstabu ħatja ta' inkompetenza. Ek jaħdem l-uffiċċju tal-awditjar tagħna. Eh, jaħdem flimkien mal-Parlament Nazzjonali tagħna. Issa, il-problema hi li xi drabi l-uffiċċju tal-awditjar jaħdem bil-mod wis u jaslu n rapporti forsi is-sena ta' wara ta' sena stess li tkun qed tiġi koperta u evalwata. U għalhekk xi drabi meta istituzzjoni Sirila awditjar aħna jkonna nistennew sena sabiex ikonna fidejna il riżultati tal-awditjar umbat il-Komitat tal-Affarijiet Finanzjarji jiltaqa sabiex jiskrutinizza ir-rapport tal-awdituri u jara x'tip ta' anomaliji ħarġu minn dan ir-rapport. Issa l-uffiċċju tal jar jista' wkoll jikkontrolla, jiskrutinizza entitajiet u dan jista' jintalab minn ċittadin jew membru tal-Parlament jekk huma jaħsbu li jkun hemm xi eh, irregolaritajiet. U għalhekk iva anke is-sena attwali tista' tiġi verifikata fuq talba. Din il-ħidma ssir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar u tista' ssir ukoll mill-Ministeru tal-Finanzi jekk ikun meħtieġ. Dan ifisser li aħna nħossu illi għanna kontrolli effettivi fuq il-budget tagħna. Aħna nħossu illi aħna pjuttost effiċenti, effettivi fil-ħidma tagħna, grazzi. Vielen Dank an den äh, Vorsitzenden des äh, kroatischen Ausschusses für Haushaltskontrolle, Herrn. Grazie tassew. Sur Gorkovic, mill-Komitat tal-Affarijiet Finanzjarji tal-Parlament Kroat. Il-kellim li mis mir-Rikstake il-Parlament tal-Iżvezja is-Sur Jonas Jakobsen Krate. Kjoġbok. Grazzi sew President. Eżis kollegi. Aħna diġa fil-bidu ta' disajnijiet rajna l-effetti tal-krizi finanzjarja. U diġa eħxna qabel dak il-li mbagħad laqat il-komunità internazzjonali. 15-18 sena qabel il-pija tad-dinja kellna kriżi fis-settur bankarju, fis-settur finanzjarju u r-riżultat kien dak illi waqgħu il-prezzijiet tal-proprjetà, ħafna intraprizi fallew u kellna tkabbir negattiv għat tliet snin ta' wara kriżi fil-finanzi pubbliċi, kriżi fis-settur bankarju, b'intervent pubbliku sabiex ikun hemm ir-rikapitalizzazzjoni u impatt negattiv fuq il-finanzi pubbliċi. Ġara darba dan kollu ġara kif qedtilkom fil-bidu tad-disajnijiet, aħna wettaqna serje ta' riformi biddilna ir-regoli tal-suq finanzjarju u tas-settur bankarju. Għas-settur pubbliku għall-istat kien hemm serje sħiħa ta' riformi li twettqu sabiex jitjieb il-kontroll fuq il-proċedura tal-budget u l-infiq tal-fondi pubbliċi jien ukoll nixtieq nisħaq. Illi diġa fl-immoddi kien hemm influenza kbira tal-Parlament Svediż fuq l-infiq pubbliku wieħed mill-istrumenti ewlenin sabiex jitranġaw il-finanzi pubbliċi kien qafas leġislattiv ċar għal proċedura budġetarja sabiex jiġi garantit il-kontroll tal-Parlament, ir-regoli jiġu stabiliti mill-Kumitat għal kontroll għal budget Għalina huwa importanti mens illi ir-Rikstak il-Parlament tagħna ikun jista' jinfluenza l-proċedura budgetarja u fl-istess waqt hemm bżonn ta' qafas ta' regoli illi jgarantixxu l-kontroll fuq l-infieq. Għal il-kontroll tal budget fil-kontroll tal-budget huma regoli li huma essenzjali u mewlenina lina l-qafas tal-budget, l-qafas leġislattiv tal-budget illi aħna għanna u biddinna fid-disajnijiet hija garanzija tajba li dan jista' jitwetta. Liġi li fuqa u għam sejjes kollox, unbat emċu emċertu prattiċi illi feġġew fil-bidu tad disajnijiet pala konsegwenza tal-krizi illi laqtitna aħna minna ċertu bidliet, bidliet dwar erba partijiet ewlenin li nixtieq nsemmilkom. L-ewwel net fil-proċedura budgetarja. Hemm għanta surplus l-iktar għas-settur pubbliku, jiġifieri trid tiġi preżentata proposta min-naħa tas-settur pubbliku, proposta ta' ifrankar sabiex jintlaħqu l-anijiet nazzjonali ta' frankar ta' 1% tal-GDP bħala medja periodu finanzjarju. Dan ifisser illi l-istat jista' juża dan l-frankar eh, fi żminijiet ta' sikar ta' ċintorin sabiex eh, jagħmel tajjeb għal periodu fejn aħna nkunu serin tajjeb sabiex nagħmlu tajjeb għal periodu li aħna nkunu serin ħażin. U għalhekk eh, ikun hemm massimu tanfiq pubbliku li aħna nistgħu nonfqu għal tliet snin ta' wara u dan jiġi approvat mill-Parlament. Nixtieq eh, nindika wkoll x'marġna ta' manuvra għanna sabiex nilħu lan ta' surplus budgetarju li semmejtilkom qabel. Hemm punt ieħor dwar is-settur lokali u reġjonali illi jridu jsibu wkoll il-bilanċ tagħhom fil-fondi. Huma għandhom id-dmir illi kollhom il-finanzi fis-sot u jridu jippreżentaw ukoll proposta fejn jgħidu se jagħmlu sabiex dan jitwettaq. Imbagħad il-proċedura budgetarja. Fi element ieħor importanti, jiġifieri, il-gvern liktar tal fl-20 ta' settembru jippreżenta proposta tal-budget fil-Parlament Svediż li jkun fiha minn kollox u mbagħad il-Parlament jiddiskuti din il-proposta. L-ewwel qed tittieħed deċiżjoni fuq il-qafas ta' budget u l-qafas budgetarju jistabbilixxi livell massimu għall-infiq fis-27 kapitolu. 27 kapitolu politiku mbagħad jiġi approvat tiġi approvata liġi illi tistabilixxi id l infisa sabiex aħna nirrispettaw dawn il-livelli massimi fil-linji kollha budgetarji. Daqstant jiġi rispettat, tiġi rispettata din il-marġni ta' manuvra għal-gvern, mbagħad kull linja budgetarja tiġi trattata fuq livell individwali u l-Parlament jista' jagħmel il-bidliet neċessarji. Kull żieda għal kull linja budgetarja għandha tiġi koperta u għandha taqa' taħt il-livell massimu li jkun allokat għal dak l-ambitu. Din il-proċedura x'nixtieq ngħidilkom. Fil-każ tagħna aħna nemnu illi il-Parlament fl-Iżvezja huwa l-istrument ewlieni ta' kontroll tal- l-infiq u t-wettiq tal-budget unbat hemm it wettiq tal-budget kif jiġu użati dawk il-fondi illi kun iddeċidihom il-Parlament Zvediż. Hemmhekk għandna l-Qorti tal-Awdituri Nazzjonali li trid pal parlament Zvediż eh, imma li xorta tfendi għarasa u tagħmel evalwazzjoni fuq it-twettiq tal-budget fil-diversi ambiti politiċi hemm reviżjoni annwali tal-kontijiet illi s-sir u l-entitajiet kollha pubbliċi li huma responsabbli għal-gvern u anke l-Bank Ċentrali tal-Iżvezja eh, l-om din it-tip ta' reviżjoni ta' awditjar. Imbagħad hemm ukoll Awdit jarfu l-effettività li dinja analiżi dettaljata fuq bosta setturi li ssir mill-istituzzjonijiet u l-istess istituzzjonijiet jitlu fid-dettal sabiex jaraw kif jistaw jisibu l-aħjar effetti billi jonfqu il-flus tal kontribuenti Il-punt tatlu u mbagħad il-punt ta' wasla huwa dak il tal-Parlament Svediż. għal daqstant l-involviment tal-qorti tal-auditjar flimkien mal-komitat tal-budget jizguraw li jkun hemm kontroll tajjeb tal-infiq fuq livell nazzjonali fuq livell reġjonali fl-ekonomija tagħna. Grazzi. Ja, vielen herzlichen Dank, Herrn Jörgler, für den... Grazzi tassew, Sur Jörgler, tarri deskrivejt is-sitwazzjoni fil-Parlament Zvediż Issa il-kollega Ingle Gressler fissem il-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Jien nixtieq nirringrazzja l kollegi li għadhom kemm jippreżentawlna rapporti tassew interessanti f'din il-laqa aħna naħsbu illi jagħmel sens li nippruvaw niżviluppaw l kooperazzjoni tagħna flimkien f'Settembru 2012 aħna irċevejna dokument tal-Komissjoni dwar il-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea l-2012 aħna ħadna bih dan il-dokument konna tlabna għalih u f'dan il-dokument jingħat il-pagamenti er- saru pagamenti ta' 40, 440 biljun euro u kien hemm arranġamenti fin korrezzjonijiet finanzjali li saru li ammontaw għal 4.41 biljun euro. U it-tħul attwali kien dak ta' 678 biljun euro. u dan kien bejn 2 u 3 fil-mija. Il-marġni ta' zbal kienet ta' 2 sa' 3 fil-mija tal-budget. 58% tal-korrezzjonijiet finanzjarji fil-manager konġunt laqtu l-istat membru wieħed Spanja għal periodu finanzjarju 2000-2006. Kien hemm tliet stati membri f'dan il-perjodu li kienu responsabbli għal 80% tal-irregolartajiet fondi reġjonali Spanja, l-Italja u il-Greċja f'din l-ordni għal periodu attwali 2007-2013, il-periodu attwali tal-qafas finanzjarju multianwali, għanna l-istess situazzjoni fejn l-ewwel tliet pajjiżi huma dawk li semmejtilkom għanna mbagħad ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka. Il-Greċja mhix daqshekk għandha pożizzjoni għolja fil-lista ma nafx ċara. Imbat, hemm ftit pajjiżi illi għandhom livelli għolja ta' irregolaritajiet fil-infiq tal-fondi strutturali u l-agrikoltura. Il-Kummissjoni dejjem tgħid illi dawn il-pajjiżi issa għandhom ikunu mġella itejbu s-sistemi tagħhom. Kif tafu għandna din is-sistema ta' ġestjoni konġunta Rigward tal-fiq tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti tal-Awdituri kemm il-darba tajt illi l-irregolaritajiet fl-istati membri innifisom meta huma jiġu biex jonfqu jistgħu jittejbu jekk is-sistemi interni ta' kontroll jittejbu iżda l-istati membri kif jistgħu jagħmlu kontrolli interni aħjar awditjar aħjar sabiex ikun hemm titjib fil-performance fil-prestazzjoni vis-a-vis l-implementazzjoni budgetarja. Ovvjament, ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-kontrolli mhumiex xirqa, mhumiex suffiċenti. Aħna kena taħdidiet mal-Ministri ta' Rumanija u Repubblika Ċeka u il-Ministru Spanjol il-membru responsabli senarħar kien is-sur Gaja il-ministru responsabli senarħar kien is-sur Gaja wara 20 sena ta' regolaritajiet il-Kummissjoni trid tkun aktar proattiva. Iżda sa dan it-tant Spanja kienet fuq qudiem f'dak li huma irregolaritajiet u kienet segwita mill-qrib mill-Italja f'dan il-perjodu ta' 19 sena dan juri li aħna konna tassew tolleranti fil-fondi, fil-regolament il ġdijt tal-fondi strutturali, aħna ippruvajna naraw illi jekk proġett wieħed ikun qed juri ħafna irregolaritajiet, mela allura l-fondi tiegħu jistgħu jiġu mibdula ma' dak ta' proġett ieħor li qed jiġi mmexxi aħjar. Anke jekk din is-sistema ma kienx daqshekk effettiva. Jekk fil-fondi reġjonali il-rata ta' żball tkun waħda pjuttost kostanti, anka jekk narblu dawn l regolaritajiet u nikkastigawhom pali kieku kienu eh, xi ħadd li qed jikser il-regoli ta' triq il-persuni responsabbli jwis probabbli kieku anke jitilfu l-liċenzja tagħhom sabiex huma jaħdmu f'dan is-settur. U importanti li l-gvernijiet u l-entitajiet tal-gvern fl-istati membri li huma responsabli għal dawn l-irregolaritajiet u importanti li huma jagħmlu t-titjib meħtieġ, it-titjib neċessarju. Nittama li għanna xi rappreżentanti mill-Italja hawnhekk illum preżenti għaliex fl-Italja rajna 300 miljoni euro fir-regolaritajiet illi minn illi jrid iħallsu il-budget nazzjonali tal-land. Din il-ħela ta' flus ta' dawk li jħassu t-taxxa hija xi ħaġa mhux aċċettabbli rridu nibqgħu nafsu sabiex indaħlu sistema ta' korrezzjonijiet awtomatiċi għal żbalji irregolaritajiet finanzjarji u dawk l-istati membri li għandhom rata għolja ta' regolaritajiet għandhom jtejbu il-prestazzjoni tagħhom. Aħna ser nkunu qegħdin nafsu sabiex innaqsu ir-rata ta' regolaritajiet f'dawk l-istati membri l-aktar ħatja biex nejdu l-umek. Aħna fil komunità ġejna meħeġġa sabiex indaħlu proċeduri speċjali ta' kontroll għal pajjiżi u dipartimenti li l-iktar huma ħatja ta' regolaritajiet. Issa meta l-Kummissjoni tal-Kummissjoni tgħid illi meta proġetti tal-Istati membri jistgħu jiġu dikjerati bħala ħilsa minn kull żball aħna fil-Parlament Ewropew ngħidu illi l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi mħallas lura lill-Unjoni Ewropea. Għanna sistema fejn huma jirdu jħallsu bis 3% mhux biżejjed aħna naħsbu li l-livell għandu jkun ferm aktar oli. Aħna nixtiequ illi l-kol kemm aħna naħdmu id fit anke flimkien mal-qorti tal-awdituri sabiex aħna nkunu nistgħu niffukaw fuq il-problemi amministrativi f'dawk l-istati membri fejn hemm l-aktar livelli għolja ta' żball ta' regolaritajiet għaliex dawn iva jolqtu il reputazzjoni ta' dak li jkun, il-fama budgetarja ta' dak li jkun u s-sistema kollha kemm tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Onorevoli Kresler hija l-koordinatriċi tal-Kumitat għal kontroll tal-Budget. U hija ndirizzat ċertu punti illi aħna hawnhekk fl-Ewropa nikkonsidraw bħala punti ewlenin u forsi dawk li l-iktar joħolqu intoppi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ir-responsabilità tal-Istati membri wkoll ma nafx jekk xi membri tal-Parlamenti Nazzjonali forsi jixtiequ xi jgħidu xi ħaġa dwar dan. Jixtiequ xi jgħidu xi ħaġa issa. Għatfad l ftit tal-ħin f'dan l ewel rawn tagħna. Umbat wara ngħaddu għasur kaldera u nixtieq natiħ merħba. Issa ngħaddi il-kelma mill-Parlament Taljan is-Sur Francesco Cariello. Ekk joġbok. Sì, buongiorno tutti. Iva, l tajba l-kulħat. Jena nishtiq naqsam flimkien ma'kom kollegi xi riflessjonijiet dwar il-problema li tqajmet għaliex naħseb li hija problema pjuttost komuni għalina l-koll. Jiġifieri, nuqas taqbil meta jsir il-kontroll tal enfiq pubbliku bejn id-deċiżjoni tagħna l-leġislaturi u eh, tal-entitajiet tekniċi involuti. Sistema ġdida ta' tmexxija ekonomika spiss ġiet kritikata u bir-raġun minħabba demokratiċità skarsa fit-deċiżjonijiet illi jittieħdu fuq il-livell Ewropew u fuq it-tip ta' għażliet fuq livell nazzjonali tajna din l-attenzjoni u kol anke fil-rapporti tal-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra nazjonali nistgħu nifmu illi ċertu evalwazzjonijiet ta' natura teknika jiġu attribuiti għal kompetenza esklusiva ta' ċertu entitajiet kompetenti fil-kastana u dak tal-Istat, l-Istitut Nazzjonali ta' Statistika fl-Italja, li jati ċertu data l-Eurostat, iġifiri l-Kommissjoni sabiex jiġi applikat il-patta stabilita. Iżda mhux aċċettabbli illi l-Banek Ċentrali Nazzjonali jew nkella l-istrutturi tal-Ministeri tekniċi semmu l-disciplina Ewropea u jagħmlu ħsara lill kompetenzi tal-leġislaturi. Eżempju, mill-Italja huwa dak tal-twaqif tal-Uffiċċju Parlamentari tal-Budget jew inkella l-Fiscal Council e kif stabilit mill-Sixpack u mill-Kumpat Fiskali dan huwa organizmu indipendenti għall analiżi tal-finanzi pubbliċi u sabiex jiġu mħarsa regoli tal-budget kif tafu fl-Italja. L-Italja għada xiftit lura f'dan ir-rigward kienet wieħed mill-aħħar pajjiżi illi għallinejat għallinea eh, ruħu ma dan eh, ma dan l-istitut ma din l-entità u forsi qed iħallas għares għal din dan id-dewmien u għall-involviment ta' dan ta' din l-entità fil-verifika tal-kontijiet pubbliċi. Din l-entità tingħata awtonomija sħiħa ta' indipendenza u ġudizzju u dal-waqt ser ikun hemm il-votazzjoni dwar din l-entità u ġiet marbuta wkoll mal-Parlament u mas-Senat sabiex niggarantixxu li jkun hemm il-verifika kollha neċessarja aħna nittamaw illi bitwaqif ta' din l-entità l-abilità ta' kontroll tagħna ta' kontroll tal-kontijiet u l-immessu l-finanzi pubbliċi ikunu aktar effettivi. il in saret permess ta' liġi li ġiet approvata f'Diċembru 2012 imma l-uffiċċju għadu mhux qed jaħdem fil-verità. Bekk hemm ċertu tentattivi ta' ċertu strutturi ministerjali tekniċi dawk ikkontrollati minn Banka d'Italja u mill ministri illi immonopolizzaw servizzi ta' appoċ għall-istess eh, uffiċi leġislativi. U għalek fl-evalwazzjoni tagħhom. Hawnhekk għandna konflitt li jidher biċ-ċar bej it-teknika u il-politika, ir-regoli, il politika ir regoli il ġodda ta' finanzi pubbliċi fuq livell Ewropew skattaw vizavi l-kontroll fuq l-infiq L-attenzjoni tagħna bħalissa hija dik illi nippruvaw nifirdu iż-żewġ setturi. Settur tekniku u dak tal-kontroll. Irdu nisħu dwar il-prinċipju tal-firda bejn l-evalwazzjoni politika tal-prestazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-ġestjoni tajba tal-infiq minnaħa tal-eżekuttiv li huwa fidejn il-Parlament u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Imbagħad l-analiżi u l-istatistika ta' kwistjonijiet tekniċi jiridu jsiru minn organizmi indipendenti. Ġifieri t fassil tad data għandna għandha tingħata l entitajiet esterni, iżda il-kontroll huwa responsabilta tal-parlament. Aħna nittamaw illi hekk jiġri b'din l-istituzzjoni l-ġdida tal-budget illi dalwaqt se nistabilixxu fl-Italja wkoll grazzi. Ja, vielen herzlichen Dank. Als nächstes darf ich auf... Grazzi tassew. Eh, Mis-Senat tal-Polonja issa għanna l-Onorevoli Klima, jekk joġbok. Klaximix Klejna, il-President tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget tal-Senat tal-Polonia. Grazzi, Signuri, grazzi tal-li organizzajtu din il-konferenza. Dan huwa suġġett importanti ħafna li għal kollegi tiegħi il-kwistjoni ta' kontroll budgetarju, kontroll fuq il-ġestjoni tal-budget. Dana kollu importanti kemm għas-Senat u anki għal-Kamra ta' deputati tal-Polonja għanna istituzzjoni aħna f'pajjiżna illi jindirizza dawn il-kwistjonijiet. Il-qorti tal-awdituri ġifiri. Istituzzjoni ta' kontroll. U eh, din l-istituzzjoni għandha tradizzjoni twila, iżda mhijiex istituzzjoni perfetta. U naħseb illi għatem lok għal titjib il-Kamra tal-Verifika twetta kontrolli fuq talba tas-Senat jew komitati parlamentari kif ukoll fuq talbit ta' membri individwali. Jiġifieri membri tal-Parlament fil-Polonja għandhom ukoll din l-influenza fuq eh, dak li se jiġi kontrollat mill-Kamra Olja ta' Verifika. Ċertament mhux it talbit kollha jintlaqgħu, dan ma tkunx possibbli iżda għanna kważi 600 membru tal-parlament u li kiku kull membru jintroduċi it-talba tiegħu ċertament ikun impossibbli li kollox jitwetta. Iżda e, l-influenza kifet tal-Parlament fuq l-istituzzjoni hija wkoll waħda konsiderevoli. Il-Parlament li naħa tiegħu jindirizza l-kontrolli b'mod sistematiku u dan huwa punt importanti ħafna f'nofs is-sena fil-fatt. Meta il-Parlament jaċċetta il-budget għas-sena ta' qabel. Għanna xi kwistjonijiet f'pajjiżna brabta ma' nefqa riġida, dawn huma nefqiet illi eh, jiġu abbozzati eh, fuq atti legali, edukazzjoni, politika tad-difiża, U f'dawn il-każijiet ma tantx għandna influenza fuq l-iżvilupp ta' dawn il-linji budgetari. Bekk edin nagħmlu l-almutana sabiex eh, inbidlu s-sitwazzjoni. Il-Kumitat tiegħi fis-Senat eh, tal-Polonja jiltaqa' regolarment mal-Ministri biex bekk jarfuna dwar it-twetti tal-budget. Issa, meta niġu però mar-rabtiet tagħna mal-Parlament Ewropew, eh, naraw li huwa importanti ħafna fil-fema tagħna naraw li dinija fil-fatt ħaġa importanti biex eh, naraw kif eh, nistaw eh, nikkontrollaw aħjar in-nefqa tagħna. U naħseb illi hemm ukoll lokal titjib għal istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll għal dawk nazzjonali, brabta wkoll mal-Fond Soċjali Ewropew. Forsi hemm tort li jista' jingħata li żewġ naħat, jista' jkun hemm problemi wkoll fuq in-naħa nazzjonali maħniex qed inkunu effettivi biżejjed Iżda il-mod kif dawn l-abbozzi jitresqu mill-Unjoni Ewropea mhuwiex perfett lanqas u allura ir-riżultat huwa illi eh, nefqa ma sirx blaqwa eh, mezz effettiv. U allura naħseb li l-esperjenza eh, Zvediza hija importanti ħafna l-informazzjoni li smajna mill-Iżvezja dwar il-mod kif huma żviluppaw il-budget tagħhom u kif jabbozzaw il-budget tagħhom. Dan ukoll huwa importanti ħafna lina. Is-sistema tagħna hija pjuttost simili għalkemm mhix eh, l-istess iżda eh, naħseb li l-esperjenza Zvediża kienet tal lezzjoni għalina wkoll. U għalhekk dan kollu importanti, speċjalment meta niġu biex innaqsu in-nefqa fuq livell lokali. Għanna problema għaliex għanna deficit pjuttost konsiderevoli, iżda wkoll għanna deficit eh, nazzjonali li qegħdin nippruvaw eh, innaqsu. Is-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna hija relattivament waħda tajba, iżda xorta waħda irdu wet u eh, ħafna tibdiliet u għatem lok għal titjib prezzi. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Onorevoli Schmolder li huwa membru tal-Parlament Ewropew. Onorevoli Mulder, grazzi jiena wkoll smajt b'interess eh, din id-diskussjoni jiena ili diversi snin dan il-komitat u l-iktar eh, deċiżjoni importanti kienet fl-1990 meta għall-ewwel darba f'ħafna snin il-Parlament ta' ċertu setta il-Kommissjoni biex bekk eh, kena mbagħad ħafna konfużjoni għaliex kien hemm ukoll kumitat li ġie mwaqaf biex eh, jiġu investigati mod kif il-Kummissjoni tam il ġestjoni tal-flejjes Ewropej. Kien hemm rapport u waħda mill-konklużjonijiet, wieħed għetni konklużjonijiet kienet illi jeħtieġ illi għat rridu persuna fil-Kummissjoni fl-Istat membru illi tassew tħossa responsabli għannefqa tal-fondi Ewropej. U għallura bħala konsekwenza il-Kummissjoni Sante Rezzenja u kena il kummissjoni ta' Prodi u kena u kol sistema ġdida ta' kontroll finanzjarju, eccetera, eccetera, iżda. Minn dak iż law għat ma rajniex bizzejiet titjib għal-kem rajna xie elementi ta' titjib. Iżda skont ċifri uffiċjali tal-orti tal-awdituri l-affarijiet sejn għallar. U għallura b'dana kollu f'moħna ġifiri li, li ma nstabiċ persuna responsabli għal din nefqa rajna illi aħna mill-2003 law dejjem semmejna anke b'riżoluzzjoni illi l-istati membri fejn 80% tal-flejjes jintefqu e, illi naraw illi iva jkun hemm persuna responsabbli li terfa din ir-responsabilità u għalhekk qegħdin nitolbu għal e, dikjarazzjoni min-naħa ta' stati membri, jiġifieri xi ħadd fuq livell federali jew fuq livell lokali tkun xi tkun e, din il-ħaġa, ikun hemm persuna li toħroġ starrija dikjarazzjoni li tajt li fil-fema tagħha in-nefqa qed issir e, kif suppost jew le, iżda fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd jieħu responsabilità. Ħafna drabi naraw li wieħed forsi mhux dejjem jgħid il-verità qudiem il-Parlament, allura dina mhix xaġa tant tajba s-saħħa politika tal-pajjiż inkornernat. U għalhekk aħna inna naraw illi hemm bżonn li jkollna din id-dikjarazzjoni min-naħa tal-Istat Membru xi ħadd jerfa' ir-responsabilità politika għal mod kif il-flejjes Ewropej qed jintefqu. Issa na regolament ġdid finanzjarju u hawnhekk fir-regolament huwa possibbli għall-ewwel darba illi l-Istat Membru jagħmel hekk u dan skont ir-regoli. Il Il-fema tiegħi hija din li tassew l-istati membri irridu jwettqu din il-ħaġa u jkun hemm kontrolli fuq Brussel jekk il-Orti Nazzjonali ta' Verifika tara li jista' jkun hemm xi noqqasijiet. U allura jiena xtaqt nisma' r-reazzjonijiet tagħkom. Eh, jiġifieri kif qed tintlaqa din l-idea bħalissa fl-istati membri għaliex fil-fema tiegħi aħna ma nistawx eh, inkomplu għal 19 sena konsekutiva eh, b'rapport mill-qorti tal-awdituri li tajt li eh, irrata rata hija eh, ferm iktar olja milli dak li huwa aċċettabbli. U allura dinja mhijiex sitwazzjoni tajba lanqas xejn bekk irridu nagħmlu xi ħaġa biex is-sitwazzjoni taqleb għall-aħjar. Grazzi. Grazzi l onervoli Malder. Issa mill-Olanda. Eh, l onorevli Van Hume, jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, u jiena xtaqt u kol inwieġeb għat-talba ta' Signora Gressle u ta' Sur Mulder u kol eh, għal-punti li huma ndirizzaw u xtaqt jiena namelek xina jina tassew imħasseb dwar l-appoċ għall-Unjoni Ewropea brabta mal istituzzjoni tagħha. U tana mill parti ta' ċittadini tagħna. Ġifieri għandna xettiċiżmu dejjem jikber fis-soċjetà tagħna, naħseb mhux biss il-każ fil LOLanda f'pajjiżi, u sa'ċertu punt dan għandu x'jaqsam mal fat li ma nistawx tassew nuru kif qegħdin n-nomfqu eh, il-flus tal-kontribwenti Naħseb dan huwa suġġett importanti ħafna u jiena xtaqt ta' ringrazzjakom ma tal-li organizzajtu din il-laqa illum għaliex din hija kwistjoni ħafna li kwistjoni importanti ħafna li rridu nindirizzaw. Kif qalet l-Nervli Gressel? Madwar 80% tal-budget tagħna tal-budget Ewropew jintefaq fi stati membri taħt il-ġestjoni kondiviża u flimkien mal-Kummissjoni Ewropea dan jfisser li l-Istati membri huma korresponsabbli għal mod kif il-flus jintefqu. Eh, anki kena eh, komment iħor f'dan ir-rigward. Għal 19 il-sena konsekuttivi il-orti tal-awdituri, orti Ewropea, eh, tat il-sqarija taħħa sqarija negativa dak nixaqsa minn nefqa tal-finanzi Ewropej. U għallura l istadi membri u kolli jġri jirfaw responsabilta taħħom. Jena bekk naqbel u koll ma talba ta' Sur Maldar illi stqarrijiet individwali mill-Istati membru u kol għandhom ruol importanti biex ikunem aktar eh, trasparenza brabta ma dawn il-flejes Ewropej. U nishtiq insirna fawnek jekk għawn aktar kollegi li jaqblu ma din l-idea ġveri kif nistaw intejbu eh, trasparenza tan-nefqa tal-finanzi Ewropej Mbagħad nafu kolli għandna diskussjoni fit-tieni parti tal għatana tagħna u hawnhekk forsi nistgħu ngħidu illi jista' jkollna wkoll aktar dettalji dwar ir-rati ta' żbalji anke għal dak li għandu x'jaqsam il rapporti li uħorġu mill-qorti tal-verifika għaliex ovvjament is-sitwazzjoni bħalissa mhijiex ta' dan il-livell bħalissa. Grazzi, ħafna għandi proposta, għandi żewġ kollegi oħra li jixtiequ jindirizzaw il-laqa Umbat naħseb illi nistaw naddu għattini parti tal-laqa tal-lum. Bek nagħti kelma issa lil kollega minn Spanja. l honorable de las Heras. Grazzi, President, u l-odwa tajba lil kulħadd Biex inkompli ma dak li semmew il-kelima ta' qabli, mis se tkun sorpriża li wara 19 sena ta' rapporti mill-qorti tal-awdituri xorta wahda għanna eh, situazzjoni ta' diversi zbalji. U allura pala parti mill-komitat tal-budget tal-parlament u anki membru tas-Senat li naraw li kunem aktar użu effiċenti u effikaċi wkoll tar rizorsi finanzjarji din hija ħaġa importanti anki f'rabta ma l-istruttura tal-verifika. Struttura tal-budget eh, illi insibu fil-pajjiżna anki permezz ta' diversi istituzzjonijiet inkarigati u dan sabiex nippruvaw naraw li konna effettività fir riżorsi pubbliċi. Pala pionier u kol pala membru u dan u kol senatur Lopez u kol u eh, membru ta' dan aħna ħloqna element ta' responsabilità fiskali biex bekk ikonna monitoraċ. Monitoraċ biex niksbu eh, limitu massimu ta' dejn tagħna mhux biex fl-amministrazzjoni pubblika u nazzjonali iżda anki fuq livell reġjonali u anki brabta mal-fondi Ewropej. Jiena naħseb bekk illi fil-preżenza wkoll ta' Onorevoli illi u wkoll Eh, Jati rendu kont għal dawn il-livelli u lin ta' żbalji, jiena naħseb li għandna sitwazzjoni li waslet ukoll għal benefiċċji. ċaġa eh, ta' benefiċċju għal pajjiżi kollha għal dak li għandu x'jaqsam l-użu tal-fondi Ewropew għall iżvilupp reġjonali. Grazzi. Grazzi, l-aħħar kelli issa fuq il-lista u dan huwa l-ewwel round fil-qatana dawn huma il-membri parlamentari nazzjonali l-Enrevli Cabrita. Minn Portugal, jek joġbok. Grazzi ħafna, President, qabel xejn, nixtieq ngħid li din hija laqa li nilqgħu meta għandna tant dubji dwar il-proġett Ewropew u il-budget Ewropew huwa punt essenzjali għad diskussjonijiet fuq livell nazzjonali kontroll kif suppost tal-użu ta' finanzi pubbliċi hija xi ħaġa essenzjali. Bekk neħtieġu nagħmlu skambju ta' esperjenzi bejn l-Ewropa u l-livelli nazzjonali. Dan għaliex hemm rilevenza pubblika tal-budgets u bidliet f'dan ir-rigward ikunu kruċjali fil-ġejjieni jeħtieġ li naraw li il-budgets jintefqu mod effettiv biex naraw ukoll imbagħad li jkun hemm kontrolli biex l-anijiet jintlaħqu. Din hija xi ħaġa fundamentali. Fil-Portugal għal raġunijiet ġenerali hemm ukoll ċirkostanzi speċifiċi maħna f'pajjiżna eh, għaddejjin minn eh, sitwazzjoni diffiċli fejn jidħol il-proċess paċitarju. U allura dawn ir-raġunijiet kollha il-budget dejjem ikun eh, fuq din fid-diskussjonijiet tal-Parlament Nazzjonali. Issa, kif il-Parlament Nazzjonali eh, jindirizza dawn il-kwistjonijiet u kif is-sitwazzjoni tiġi diskussa. Għandna pubblikazzjoni ta' kull xar ta' rapport dwar il-mod kif il-budget statali jiġi implementat, rapport li jintbat lill-Parlament u kull tlet xhur ikun hemm dibattitu parlamentari bejn il-Kumitat tal-Finanzi u tal-Budget u il-Gvern għal mod kif eh, il-budget ġi implementat. Unbat hemm skambju ta' esperjenzi minn autoritajiet indipendenti ta' kontroll tal-budget minn parlamenti oħra mill-Stati Uniti u mill renju Unit per eżempju. Ippruvajna wkoll nitalmu minn għandhom. Għanna uh, eh, unità ta' poċ tekniku biex bekk aħna wkoll għandna l-esperti kwalifikati tagħna u din l-entità taħdem ukoll flimkien mal-Kumitat tal-Budget. U ta' kull xar b'mod regolari tippreżenta rapporti fuq il-budget. Iżda wkoll dwar ix brabta mad-dejn pubbliku. il-Parlament għandu is-setat il illi jitlob għal eżerċizzi speċifiċi ta' verifika kull sena mill orti tal-awdituri dwar il-nefqa pubblika u mbagħad tnejn oħra għal dak li x'jandu x'jaqsam każijiet ta' verifiki interni u dawn ukoll ikunu każijiet indipendenti l-gvern. Fuq livell nazzjonali wkoll għanna il-kontijiet statali li ġu publikati għabbazi ta' dak li tajt il-orti tal-verifika tal-auditjar. U għallura din ukoll hija xaġa importanti ħafna għal-parlament tagħna biex mhux biss eh, konna deskrizzjoni tan-nefqa eh, tal-Istat, l-Parlament, iżda wkoll ikun hemm rakkomandazzjonijiet għal kif l-affarijiet jistgħu jinbidlu għall-aħjar fil-ġejjieni u kif anki l-aħjar namlu in-nefqiet tagħna. U koll eh, għanda u koll eh, kontroll fuq il-proċedura parlamentari u dana u koll huwa ta' rilevanza kbira għal parlament. L-Onorevoli Caldeira u l-entità tiegħu u ta' kull sena fil-fatt huwa jkun mistieden lil parlamentana din hija attività regolari minna ħatana biex bekk huwa jkun jista' jara x'qed nagħmlu aħna u anki biex nkunu nistgħu nafu x'qed isir fuq livell Ewropew brabta mar-rapport mill-qorti tal-awdituri. Hemm dibattitu wiesa' dibattitu jaħraq biex nipruvaw naraw eh, eh, kif se neħu distak bejn dak li jisir fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew. U għallura kontroll tal-nefqa fuq livell nazzjonali fisser li għet tkun selettiv jekk inti trid tikkontrolla kull dettal, allura jista' jkun li titlef il-kontroll bekk wieħed irid ifittex li huma il-prioritajiet. Mbagħad naraw eh, li huma dawk l-oqsma fejn hemm investiment kbir pubbliku, per eżempju ilma jew agrikultura. Iżda jeħtieġ illi wieħed ikun uh, selettiv fil-mod kif jikkontrolla dawn il-kwistjonijiet għaliex jekk nippruvaw inkopru kollox nispiċċaw ma nkopru xejn. Abbażi ta' dak li aħna smajna mill-kollegi mill-Parlament Ewropew, dwar dawn l-irregolaritajiet u nafu li fċerti pajjiżi hemm iktar irregolaritajiet minn oħrajn, jiena naħseb li eh, fl-aħħar mill-aħħar però il-kol kemm aħna rridu ntejbu l-kwalità tal-analiżi tagħna tad data biex naraw effiċjenza ekonomika u biex ikollna effettività ab'bażi tan-nefqa. Mhux biżejjed li sempliċement niverifikaw jekk kienx hemm irregolaritajiet jew le, wieħed irid jivverifika Jekk proġetti ta' priorità Ewropej, per eżempju appoċċa l-impigi, proġetti li appoġġaw l-iżvilupp, eh, li naraw illi dawna kellhom l-effetti meħtieġa fuq livell Ewropew u anke fuq livell nazzjonali. Ġifieri, l-anijiet qed jinkisbu u dan huwa punt tassew importanti għal eh, dawk illi fl-aħħar mill-aħħar tawna l-vot tagħhom. Din hija xi ħaġa importanti ħafna brabta mal-nefqatana. Grazzi. Grazzi ħafna l onervoli Kapita. Iva, kena prezentazzjoni mqanqla unek u il-qatna diversi aspetti minn eh, din id-diskussjoni. Bek. U għallura naħseb li staw nikkonkludu l-ewwel parti tal laqatana tagħna ta' dalodu biex eh, naddu għat-tieni parti tal laqatana u jkollna issa il- Prezentazzjoni ta' Sur eh, Caldeira, il-President tal-Orti tal-Awdituri, u nilqaw hawnhekk għal eh, sur Caldeira għal din il-laqa. Kif qalu l-kollegi, Iva, din hija laqa ta' sew importanti, eh, xaġa importanti u koll għal-Parlament Ewropew għalli xuwa importanti li l-Komitati tal-Kontroll tal-Budget fl-Istati membri jaqsmu l-edajat ma' xulxin biex bekk ikonna nkun nistgħu nifmu sew il-xulxin u dwar x'nifmu bil ċessjoni tajba tal-budget. Bekk qed ħafna pjaċir li tant kollegi mill-istati membri differenti huma preżenti llum dalodu fi Brussell. Bekk x'taqtu koll ngħid hawnhekk illi fit-tieni parti tal-laqa tal-lum il-dokumenti li tridu tippreżentaw biex tagħmlu l-intervent huma ta' kulur oranġo ġifiri differenti issa dawn il-kulur tal-dokumenti li kena fl-ewel parti ta' diskussjoni, jekk joġobkom użaw il-karti l-oranġo biex bekk tenuna identifikawkom. Issa nad il-kelma l-President tal-Orti tal-Awdituri l-Sur Caldeira għal prezentazzjoni tijak. Jekk joġob, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Turer, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew u anki tal-Parlamenti Nazzjonali. Signuri. Huwa onur għalija li ġejt mistieden biex nindirizza din il-laqa eh, interparlamentari dwar l-iskrutinju ta' nefqa pubblika, element essenzjali ta' accountability u trasparenza. U għallura l-iskrutinju tal-Budget Ewropew e, jippreżenta sfida sinifikanti mux inqas għal 80% tal-fondi li jiġu ġestiti b'mod kondiviż mill-Kommissjoni u mill-Awtoritajiet tal-Stati Membri. U f'dan il-kuntest jiena xtaqt eh, naqsam għakom osservazzjonijiet fuq din l-isfida eh, mill-perspettiva tal-orti tal awdituri bħala istituzzjoni tal-verifika tal-Unjoni Ewropea. Bekk jiena se nipprova nkopri s-ġetti illi huma mill-quta mid-dibattitu tal-lum, jiġifieri li niksbu r riżultati eh, fir-realtà u anki naqsu piżijiet amministrativi naraw effettività fil-kontroll tal-budget u anki intajbu trasparenza għal nefqa fil-koezjoni l-agrikultura. President, onervoli membri, iċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt li jkunu jafu eh, fiex edin jintefqu il-flus tagħhom jekk il-flus u miex qed jintefqu kif suppost u anki jekk qegħdin inwaslux il-valur mixtieq għal dak nixaqsam il-budget Ewropew għandhom jistennew illi kollom assigurazzjoni biex bekk il-kontabilità Ewropea hija eh, affidabli li r-regoli ta' nefqa qed jiġu segwiti u l-fondi Ewropej qed jiġu ġestiti kif suppost. It-trattati Ewropej hekk qegħdin jitolbu. Iżda, illi natu assigurazzjoni ta' dan it-tip ċittadini ifisser illi għanna sfida konsiderevoli kemm għall istati membri kif ukoll għall istituzzjonijiet Ewropej. Kienem ħafna progress dawn l-aħħar snin, iżda għad fadlinna eh, xiftit xnaqtfu eh, għalix l-ċittadini għadhom qed jistennew tweġibiet konvinċenti. Dan huwa l-messaġġ li se sibur fir-rapport ta' kull sena tal-qorti fl-implementazzjoni tal-budget tal-2012 li ġi ippubblikat is-sena l-oħra. Ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali ta' dak li nafu dwar l-istat attwali tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea kelma waħda dan ir-rapport tal-2012 qed jgħid illi nafu l-Unjoni Ewropea eh, fiex qed fuq il-flus il-kontabilità tal-Unjoni Ewropea preparati mill-Kummissjoni huma affidabbli u ilhom ikunu affidabbli sa mill-2007. Nafu l-koll li mhux il-fondi kollha tużaw kif suppost l-qorti bekk tikkonkludi illi ħlasijiet eh, xorta waħda jġibu magħhom żbalji u xaktax il-rata ta' żbalji għal ħlasijiet huwa 4.8% fil-2012. Iżda għat ma nafux bizzejiet dwar valur ġenerali ta' dak li tassew jwassal il-budget li ċittadini u għallura sistemi ta' ġestjoni u ta' rapportaċ għat eh, miex eh, tista' twassal informazzjoni affidabbli fuq ir-riżultati miksuba min-nefqa Ewropea. Il-istat attwali jirrifletti diffikultajiet fil-ġestjoni u l-kontroll ta' dawn il-fondi Ewropej, kif ukoll għar-riżultati tal-isforzi biex intejbu dan kollu f'dan l-aħħar snin. Il-Kummissjoni trid tikkopera ma' firxa wiesa ta' awtoritajiet nazzjonali sabiex tagħmel ġestjoni u kontroll tan-nefqa Ewropea. Sfida oħra għall-Unjoni Ewropea hija li naraw li l-arranġamenti għal ġestjoni u l-kontroll tan-nef Ewropea ikunu allinjati mal arranġamenti għal verifika eh, esterna u kontroll politika li jeżistu fuq livell Ewropew u lokali. Sabiex ikun hemm assigurazzjoni li ċittadini dwar in-nefqa, dawn it-tlet eh, saffi iridu ikunu affidabli, ġifiri ġestjoni u kontroll, il-verifika esterna u anki il-kontroll ġenerali. Dawn iridu jiddependu fuq xurxin sabiex kull saff jati aktar affidabilita. Eh, affidabilità. U allura jekk irridu eh, verifika effiċenti u anki li konna kontroll politiku u allura irrid konna ġestjoni u kontroll li kun effiċenti. U allura l-arranġamenti ta' ġestjoni u kontroll eh, edin emek u mill-2004 edin nippruvaw naraw li jkun hemm intern ta' kontroll li ikun jista eh, ikopri l-ġestjoni u kontrol ta' fondi fl-Istati membri. L-Orti għamlet proposti ta' dan it-tip fl-opinjoni taħħa tal-2002 dwar single audit model u regolament finanzjarju l-ġdid qed jintroduċi wkoll elementi biex ikun hemm assigurazzjoni mill-awtoritajiet tal-Istati membri fil istarijiet tal-ġestjoni tagħhom u kif fakkarna Sur Mulder dal-ħodu hemm l-għażla wkoll l stati membri illi jużaw l-assigurazzjoni ta' dan it-tip bħala bażi ta' dikjarazzjonijiet nazzjonali fuq l-użu ta' fondi Ewropej. Sa issa il-Kummissjoni eh, u l-mira tagħha kienet illi tipprova eh, turi ir-regolarità u anki l-legalità ta' ħlasijiet L-an tal-Komissjoni kienet li tnaqqas il-level ta' ħlasijiet regolari għal taħt 2% biex ikonna eh, stqarrija pozittiva mill-qorti. Iżda eh, dan il-an għadu ma tlaħax. Il-qorti qed eh, tara li ir-rata xaktarx turi tnaqqi sinifikanti sa mill-2007 iżda xorta waħda ir-rata ta' żbalji għadu hemmhekk u qegħdin naraw żidiet ukoll dawn l-aħħar tliet snin illi iktar zbalji jisiru fit-80% tal-budget illi jintefa fuq l-agrikultura u l-kohezjoni fejn il-ġestjoni hija kondiviża bejn il-Kummissjoni u Stati membri u għacċar illi autoritet lokali u reġjonali jistaw jamlu aktar biex jiprevjenu u anki identifikaw l-isbalji il-valutazzjoni tal-orti tfisser il-ġestjoni interna ta' ħafna autoritajiet firxa wisa ta' stati membri huma eh, effettivi parzjalment biss. Minn barra dan il-orti uh, eh, pruvat ukoll li nofs mill-żbalji li sip il-orti setaw ġew korretti minn awtoritajiet nazzjonali qabel ma huma taw il-talbit tagħhom l-Kummissjoni. Parti mill-problema hija li s-sistema attwali ta' korrezzjonijiet finanzjarji Eh, mux għet jamel bizzejiet biex jinkoraġiċi l-autoritajiet biex evitaw l-izbalji jew sabiex nizguraw illi ikun hemm kupru ta' finanzi, finanzjament lil dawk illi kienu eleġibli jinċivu dawn il-flejjes. Iżda ir-regoli ta' nefqa fihom infisom sa' ċertu punt u kol għandhom tort għalix ħafna kazijiet huma wis komplessi il-qafas legali fuq il-nefqa huwa għaffukat wis fuq l-allokazzjoni ta' risorsi u regolamentazzjoni ta' kif il-flejjes għandhom jintefqu u maħniċ għallu għet nifukaw bizzejiet fuq inkorġament ta' nefqa li twassala risultati. Il-qorti ejla eh, tħeġġeġ li kunem approċ differenti fir regoli ta' nefqa, jġifiri li natu aktar enfasi fuq il-promozzjoni tal-prestazzjoni. Din hija xaġa essenzjali jekk irid ikun hemm nefqa aħjar fil-fema tagħna nefqa ta' kwalità aħjar tirrispetta ir-regoli kif ukoll tikseb ir-riżultati mixtieqa. Programmi ta' nefqa għandhom jiġu imfasla biex iwettqu dawn l-elementi trasparenza u anki arranġamenti ta' auditing u accountability jridu jiksbu dana kollu. U dana jfisser li konna regoli ta' nefqa u kontrolli, sistem ta' kontrolli u ta' ġestjoni biex bekk kunem aktar enfasi fuq il-kizba ta' riżultati. Sa' issa dawna kienu edin iktar jiffukaw li jaraw li l-ħlasijiet ikunu legali. Il-kwistjoni sal-2013 hija opportunità issa illi naraw li dana kollu eh, jitwetta u jkun hemm kultura ta' prestazzjoni għal nef Ewropea wara ħafna diskussjonijiet l-istituzzjoni Ewropej se jkoll se jadottaw il-proposti għal programmi ta' nefqa u anke għal dak li għandu x'jaqsam il-qafas finanzjarju multianwali. Għas seba' snin li ġejjin 800 biljun euro se jintefqu taħt ġestjoni kondiviża u dak li għandu x'jaqsam eh, il-kohezjoni u l-agrikoltura. Mbagħad jiena nemmen li fil-dokumenti li għandkom għal dan il-laqat taraw se jkunu taraw x'inhuma il-femit tal-qorti u aħna naraw li nistgħu nissimplifikaw il-regoli u anki tlifna xie opportunitajiet biex namlu hekk. Għal dak nxaqsam il-kohezjoni, xi aspetti jew lenin ta' dawn il-programmi għandhom jiġu regolati aktar il-qoddim u fuq livell iktar baxx għal dak li għandu x'jaqsam ukoll atti delegati u ta' implementazzjoni. Iżda waċċar il l-qafas ġenerali eh, legali jibqa' wieħed kumpless se jkun hemm sitt saffi ta' regoli u f'xi każijiet ħajkun hemm ukoll livell ieħor ta' leġislazzjoni nazzjonali. U riżultat ta' dan il-qorti tqis il l-pis amministrattiv għall-Unjoni Ewropea u anki għall-Amministrazzjoni Nazzjonali eh, se jibqa' wieħed sinifikanti. Għal dak li nxaqsam arranġamenti ta' kontroll u ta' ġestjoni, aħna naraw li jem potenzjal illi l-stati membri simplifikaw il-mod kif jamministraw il-programmi ta' nefqa iżda l-orti tħoss il-Kummissjoni u kol tkolar wol aktar b'saħħtu biex bekk tagħti akkreditazzjoni lill autoritajt nazzjonali u anki tikkontrolla l-affidibilità tax-xogħol eh, f'dan ir-rigward. U allura tkun hemm miżuri sabiex niżguraw il-kwalità ta' awtoritajiet nazzjonali għal dak nixaqsam mistarijiet ta' assigurazzjoni u anke l-informazzjoni li huma jagħtu fuq l-implementazzjoni tal-programmi informazzjoni u assigurazzjoni illi ikunu ta' kwalità eh, tajba biex bekk ikunu jistaw itafu id-dubji tal-Ewropej u anki parlamenti nazzjonali. Aħna nqisu wkoll illi li n-nefqa fil-kozjoni eh, jibqa kifinu u fil-fema tagħna opportunità importanti intilfet biex naraw illi nifuqa aktar fuq riżultati u dana permezz ta' għanijiet aktar ċari u jkun hemm indikaturi biex bekk il-ħlasijiet ikunu marbuta mar-riżultati u anki ikun hemm ukoll l-evalwazzjoni tal manifestazzjoni Iżda kajja dan, xorta waħda hemm eh, elementi interessanti li rridu nelaboraw aktar biex bekk ikonna kontribuzzjoni eh, eh, biex bekk ikonna kultura bbażi tal-prestazzjoni biex ikun hemm ukoll kontratti nazzjonali u anki riżultati dwar prestazzjoni. U importanti li nżguraw li dawn l-elementi oħrajn jiġu integrati kif suppost mal-ranġamenti eżistenti ta' kontroll u ġestjoni. Għal dak li għandu x'jaqsam il-politika komuni agrikola il-orti prezentat femiet simili għal dak li nxaqsam il-komplessitajiet tal-qafas legali il-femi dwar atti delegati implementazzjoni u anki il-regola tal-supervizjoni tal-Kummissjoni u anki in-natura tal-ġestjoni tal-arranġamenti ta' ġestjoni u kontroll. President onorevoli membri, il-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea edha fil-bilanċ Jekk iċ-ċittadini Ewropej irridu jiġu konvinti mill-bżonn għal programmi fuq livell Ewropew, allura jeħtieġ li jkunu jafu li dawn qed iwasslu għal valur miżjud li kunu jafu illi l-flejes Ewropew edin jintefqu skont ir-regoli dina mhix biżejjed fija nefisa biex nagħtikom eh, eżempju konkret. Meta l-fondi Ewropej eh, jintużaw biex jirrenovaw xi port marittimu mhux biżejjed illi eh, wieħed ikun jaf illi kollox tħallas kif suppost. Iċ-ċittadini jeħtieġu jkunu jafu li l-faċilitajiet qegħdin jintużaw biex jifqu l-vapuri biex ikun hemm trasferimenti tal-merkanzija u anki sab Biex ikun hemm il-ħolqien ta' fuq eh, żmien twil kemm fuq livell lokali u anki f'nadi oħra fl-Ewropa. Dawn huma r-riżultati li din jistennew. Dan jfisser li wieħed jara lil mill-konfini tal-Baġit Ewropew bħalissa il-verifika u l-kontroll ta' tali proġetti mhuwiex qed isseħ fuq eh, eh, mod kondiviż u allura meta l dawn il-flejjes jintefqu dan il-mod fuq proġett ta' koezjoni, allura ikun e, hemm skrutinju fuq livell nazzjonali u mbagħad ikun hemm ukoll l-iskrutinju mill-istituzzjonijiet Ewropej. Ikun e, aktar ta' benefiċċju għal ċittadini jekk dawn iż-żewġ livelli ta' accountability jaħdmu flimkien biex bekk ikun hemm promozzjoni ta' nefqa aħjar. U allura hemm aktar u aktar pressjoni fuq finanzi pubbliċi irridu naraw illi niksbu aktar binqas irrispettivament jekk il-fondi huma Ewropej jew nazzjonali. Dana kollu jeħtieġ illi konna titjib ġenerali fil-ġestjoni eh, tal-finanzi pubbliċi. U allura irridu nsaħħaw governance Ewropea u nazzjonali U per eżempju nistaw u kol nsemmu l-arranġament għal sorveljanza fiskali. Dawn jinkludu kol miżuri biex normalizzaw il-budget eh, eh, ta' settur ta' fiskali fost oħrajn. President, membri tal-parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew fil-istituzzjonijiet eh, nazzjonali ta' verifika naraw il għanna ruol importanti ħafna sabiex huma ikunu jistaw imexxu l qoddim sviluppi għal ġestjoni finanzjari fil-snin li ġejjin biex bekk ikonna eh, nefqa pubblika aħjar għaċ-ċittadini. Kienu nura li jallum illi nindirizzakom u bekk issa nieħu pjaċir nisma' id-diskussjoni. Grazzi ħafna l-attenzjoni Mr President Caldera. Grazzi ħafna President Caldera għal dan il-diskors ta' introduzzjoni f'din it-tieni sezzjoni issa niftaħ il-mikrofonu għal eh, round ta' kellima li miss, sanna l-membru tal-Nazzjonal Rat il-Parlament ta' l-Austria. Ikjużbu. Grazzi, President. Sinjuri. Diġa semma bosta drabi illi għal reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea neħtieġu użu aħjar tal-fondi pubbliċi. Irridu jintefqu b'mod aktar effiċjenti. Dan xi fisser ifisser li rridu konna aktar kontroll fuq in-nefqa ta' dawn il-fondi L-iżviluppi reċenti u rapporti tal-awditjar uraw li l-istruttura kollha tal-Unjoni Ewropea teħtieġ tiġi żviluppata aktar. Fir rigward ir-rapporti tal-awditjar huwa ċar illi l kontrolli fuq il-regolarità permezz anke tal- arti tal-awdituri mhumiex bizzejiet waħedhom. Dan l-awditjar jista' jwitti triq għal iktar direttivi u regolamenti fir-rigward is-settur tan-nefqa finanzjarja, ma dan mhux biżejjed, l-istituzzjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea jridu jagħmlu l-kontribut tagħhom biex bekk ikun hemm kappa waħda ta' kontroll budgetarju. Il-Parlamenti Nazzjonali, speċjalment il-Qorti Nazzjonali tal-Awdituri u l-Uffiċċju tal-Awdituri f'dan ir-rigward, għandhom esperjenza li għandna nkunu nistgħu nużaw sabiex bekk niżviluppaw aktar il-kontroll budgetarju fuq livell Ewropew. U hemmhekk irridu nkomplu nixtarru fuq l-esperjenza nazzjonali ta' dawn l-uffiċċji tal-awdituri, ta' dawn rata tal-awdituri fuq livell nazzjonali. Għandhom l-esperjenza neħtieġu nużawhom. Il-President, grazzi, grazzi ħafna, grazzi Sur Heiler. Mandiġ kellima oħra fuq il-lista tijaj, sissa, lanqas mill-Parlamenti Nazzjonali, iżda s-Senjura Grasle zgur għandha xaġa fisem il-Parlament Ewropew. Jekk joġbu. Grazzi President. Il-koll ħbib hawnhekk iżda rridu nifaċċaw ir-realtà U għalhekk nistaqsi lill-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali. Intom x'għamiltu sissa? X'għamiltu biex tindirizzaw każijiet bħal l-impjant nukleari fil-Litwanja li zorni fl-2012. Mistoqsija tiegħi hija din. Kif qed monitoraġġ ta' dan l-impjant? Kien hemm ħafna A marbut ma' dan il-proġett anke fuq livell finanzjarju. Dik mistoqsija li għandi għal-kollegi Litwani, issa mbagħad għal-kollegi mill-Italja, nixtieq nistaqsihom x'għamiltu biex tnaqsu jew tbidlu l-pożizzjoni tal-Italja biex ma tibqgħux fuq qudiemnet bħala irregolaritajiet. Kelkom terremot kbir fl-Italja kien hemm problemi enormi u għalhekk nixtieq nistaqsikom kif qed tagħmlu monitoraġġ tan-nefqa f'dan ir-rigward, kif l-Istat Taljan qed jonfoq fuq proġetti ta' għajnuna għal dawk li ġarbu terremot. Rridu bażi ċara għal proġetti siwja bħal dan iktar milli sempliċement wedit firħa mill-gvern Taljan. Grazzi President. Ma nafx jekk il-kollegi relevanti li semmejt jishtuqu xi wieġbu. Iva, sinjura kien mis-Sejmas, il-Parlament Litwan. Grazzi, grazzi President. Mela, aħna waqqafna Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet tal-Enerġija li qed ħares il-każ tal-impjant nukleari fil-Litwanja. Il-Ministeru tal-Finanzi wkoll qed iħares lejn din dawn il-problemi li inti semmejt u referejt għalihom. U issa qed naħdmu biex insolvu din il-kwistjoni u naraw kif nistgħu intejbu is-sitwazzjoni fir-rigward nefqa. Dan japplika livelli kollha, livell tal-gvern, livell parlament, livell tal amministrazzjoni, hija problema importanti ħafna, il-qatt il-musmar fuq rasu għandek raġun u rridu nimxu lejn deċiżjonijiet taqlija biex niżguraw li l-fondi Ewropej jintużaw bl-aktar mod effettiv possibbli biex dan il-proġett ikun jista' jintem b'suċċess. Grazzi. Ja, vielen Dank. Grazzi, għajt il-President. U issa, il-kollega tagħna Fabiello mill-Parlament Taljan. Ik jogħġbok. Grazzi. Grazzi President. Grazzi l-Sur Caldeira għal rapport li eh, semma biex ikun hemm l-importanza tal l-entitajiet esterni fir rigward in-nefqa finanzjarja. Naħtaf din l-opportunità biex nindirizza dak li issemma mill-kollega Gressle. Tajja pwis. Il-Parlament bla dubju jista' jagħmel stħarriċ ta' informazzjoni iktar dettaljat ta' din il-kustjoni li semmejt. Ġola darba dan il-punt seħ fil-mandat li għadda, iżda f'din il-laqa jiena nixtieq nisħaq dwar eh, dikjarazzjonijiet li saru bħala analiżi ta' dak ir-rapport propju mill-Kummissarju Ann stess u anke mill-Viċi Direttur Ġenerali tad DG Reġo tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Poppins. F'din l-analiżi diġà kienu saħħu illi l-ispejjeż eċċessivi tal-djar fir-reġuni fej kien hemm terremot meta mqabbel ma' djar konvenzjonali biex insejħu l-omek ġarbu bħala spejjeż minħabba li kienet sitwazzjoni urġenti u aħna ridna mill-aktar fis possibbli niprovdu djar f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Nitkellmu dwar iktar minn 10,000 ruħ li sfaw bla saqaf fuq rashom fl-Abruzzo, reġun Taljan. Fer rigward il-kriteri ta' kostruzzjoni biex jilqaw terremoti u anke biex norbtu ma' zona ta' referenza, dan kollha huma fatturi li waslu għal iktar spejjeż addizzjonali. Ovvjament, dawn mhumiex affarijiet li ġejjin mill-leġiżlazzjoni mill-leġiżlatura tissa minn dan il-mandat li xorta waħda ħata ħsib li tindirizza din is-sitwazzjoni u tidħol fiha aktar fid-dettall, imma bħalissa diġà hemm valutazzjoni ċara u speċifika li ġustifikat dawn il-pożizzjonijiet li ttieħdu fl-Italja. Mill-punt di vista tiegħi, kull ma nista' nagħmelu li nieħu rendi kont ta' dak li qed jissemma f'din il-laqa, anke forsi nistantikom xi ħiel dwar x'nistgħu nagħmlu fil-futur Iżda f'dan il-punt jiena nħoss li huwa importanti li naġġornakom dwar x'inhuwa l-approċċ li qed tieħu l-Italja. Il-Ministru għal koeżjoni Territorjali fil-fatt qiegħed jerfa fuq spalleh din ir-responsabilità fil-ġestjoni tal-fondi komunitarji. Aħna nħossu illi aħjar il-prevenzjoni aħjar uf mill-leħ, imma il-Parlament Taljan għalek qed jadotta dan l-approċ fil-perspettiva finanzjarja li jmiss 2014-2020 biex isaħħaħ l-istrumenti li jippermettu li kunem prevenzjoni ta' l-irregolaritajiet u nuqqas ta' fil-fondi Ewropej. Il-kas liktar importanti hija deċiżjoni l-aktar reċenti li tħal ministru fil-fatt biex jittitwaqqaf aġenzija għal dan ir-rwol kompiti ta' xogħol fil-proġettazzjoni u ta' ġestjoni tal-fondi strutturali mir-reġuni tal-Italja biex nippruvaw intejbu wkoll il-kontroll mill-qorti tal-awdituri mhux biss bħala stat ċentrali imma anke fl-istess reġuni. Għaldaqstant, permezz ta' twaqif ta' dan ta' din l-entità li ser tiġi diskussa fil-liġi ta' stabilta' ħanqisu x'żbalji saru fil-perspettiva finanzjarja mill-2007 sal-2013 li uriet il-kapacità kwantitattiva u kwalitattiva tan-nefqa tal-dawn il-fondi fil-politika ta' koezjoni. Infakkar li sentejn qabel l skadenza tal-ċertifikazzjoni tal-ispejjeż tal-Komissjoni ġifiri 31 ta' Deċembru 2015 l-ispejjeż tagħna sissa jammontaw għal 19 il-biljun, jiġifieri 40% fil-mija ftit iktar minn 40% fil-mija tar rizors li għandna bħalissa. Ġifieri xol xogħol tal-aġenzija li semmejt edem biex tipprova tonfoq fil-post bl akwa mod possibbli u bl-iktar mod effettiv u trasparenti possibbli. Fl-istess ħin, tittiprova tagħmel prevenzjoni ta' xi żbalji li jistgħu ifeġġu fil-rigward il-ġestjoni u anke trasferiment ta' data u l-użu stess ta' dawn il-fondi komunitarji. Għal dan il-rigward, il-xol tal-Aġenzija għandu jtejje il-kapacità ta' programmazzjoni u anke il-kapacità ta' nefqa bl-aktar mod adattat skont l-appropriazzjonijiet differenti tal-perspettiva finanzjarja 2014 sal-2020 billi jkun hemm prevenzjoni ta' kull tip ta' irregolarità fil-fatt. Qed nippruvaw nevalwaw verifika ex ante ta' sistema ta' rekwiżiti minimi li reġuni li tikollhom biex jikkandidaw ruhom għal ġestjoni ta' dawn il-programmi u f'dan il-każ ukoll qed nippruvaw nagħmlu prevenzjoni ta' intervent ta' sostituzzjoni min-naħa tal-Istat iktar milli jkun hemm dejmin jew ġestjoni ħażina. Naħseb li dan huwa approċċ konformi mal-prinċipi eh, stabiliti minn din il-laqa tal-lum u Fuq kollox nixtieq nisħaq ukoll il-valutazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-awdituri u l-qorti tal-awdituri fuq livell nazzjonali fir-rigward il-leġittimità u regolarità ta' twettiq tal-budget kif ukoll il-ġestjoni xirqa u bil-galbu tal-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali li ovvjament huma ta' kontribut siwi u fondamentali għal istituzzjonijiet ta' kontroll. Anke l-istess Parlament irid isegwi dan, anke fir-rigward li qed noħolqu uffiċċju parlamentari tal-budget li ser ikun parti mill-valutazzjoni makroekonomika ta' din id-dejta kollha. Xorta waħda ma nistax ninħabba wara subajja l-referenza tal-esperjenza tal-Italja li mhux dejjem il-Parlament ikollu l-istrumenti u l-kapaċitajiet jew xi kultant anke rida politika li jintervjeni u jagħti segwitu għal Eh, punti li jissemmaw fil-żewġ rapporti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Qorti tal-Awdituri fuq livell nazzjonali. Ġifiri, nassumi responsabilta, responsabilta li hija iktar mitluba minn din l-Assemblea stess, nil-qaħħa u nappoġġa bisħiħ. F'na drabi naraw li jem distanza mux ħazin fir rigward l-imġiba illegali u irregolari għaldaqstant forsi politikament ċertu imġiba setaw jideterminaw xi sitwazzjoni fejn dak li jkun ma jerfax ir-responsabilità minħabba dak li jkun li jkun għamel ir-regolaritajiet jew xi ħaġa legali ma jerfax ir-responsabilità fuq spallejh. Aħna rridu ntejbu xi rapporti u biex bekk jittieħdu bħala eh, jittieħdu taħt ir-responsabilità tal-Parlament. Bekk dak li jkun kun jista' jieħu responsabilità fil-ħin, fil-prontu fl-iktar moment propizju. Grazzi ħafna. Il-President, grazzi issa jmiss il-kollegi mill-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Sondergaard. Grazzi, President, u grazie lill kollega Taljan għat wagġiba tiegħu għal mistoqsija ta' Sinjura Gressle. L-ewwel net nixtieq ngħid illi din id-diskussjoni mhix kwistjoni dwar l-Italja biss, hemm ħafna pajjiżi, anki pajjiżi stess id-Danimarka li kellhom problemi fl-implementazzjoni tal-fondi Ewropej. Ġifri mhix diskussjoni dwar l-Italja jew pajjiż partikolari hawnhekk, imma l-Italja huwa eżempju tajjeb ħafna li nistgħu nużaw biex nixftu dawl nafu kif ir-rapporti tal-qorti tal-awdituri jintużaw fil-Parlamenti Nazzjonali. Dan għaliex huwa fatt li l-qorti tal-awdituri fit-tmim tal-2012 faslet rapport komprensiv, rapport speċjali fuq l-Akwila fl-Abruzzo l-Italja. U għalhekk nixtieq nistaqsi lill kollegi Taljani, dan ir-rapport ġie diskuss fil-Parlament Taljan jew fil-kumitati relevanti fil-Parlament Taljan. Il-flejjes intużaw fl-Italja u għalhekk met il-qorti tal-awdituri fasle dan il-rapport, dan mhux rapport li għandu jiġi diskuss biss fil-Parlament Ewropew imma anke fil-Parlament Nazzjonali. U għalhekk nixtieq nisma' jekk ġiex diskuss fil-Parlament Nazzjonali Taljan. Huwa minnu issa li r-rapport jgħid illi djar l-akkomodazzjoni li ġew finanzjati fil-żoni li ntlaqtu mit terremot swow iktar minn 150% tal-prezz tas-suq. Ma dik parti waħda mill-problema, problema kbira tar-rapport kienet li r-rapport wera illi mill-5 miljun euro provduti mill-Unjoni Ewropea 350 miljun euro kienu ntużaw għal anijiet oħra minn dak li ġi deċis mill-Parlament Ewropew. Intużaw għal qasam ta' djar permanenti flok dak temporanju, per eżempju. U r-riżultat ta' dan kien illi inqas residenzi imbnow minn dak li suppost imbnow. Din problema wkoll għall-Unjoni Ewropea ġaħna approvajna dawn il-flejjes, imma kienet problema wkoll għal ċittadini Italjani f'dan ir-reġun mill-qut mit-terremot. Suppost kisbu aktar mill-flejjes li rċevow. Dan huwa biss eżempju li nixtieq nuża biex nieħduha bħala xofa biex nitalmu minn dan esperjenzi għal-futur. Ir-rapport mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri ġid diskussa fil-Parlament Nazzjonali Taljan u x'talim jitħattu minn dan. Il-President, grazzi sur Sondegard, għandi żewġ kellima oħra issa L-ewwel nett, il-kollega tagħna mill-Parlament Kroat is-Sur Kirkovic. Jekk jogħġbok. Ehm, narawno gospodina Kalderi. Grazzi President. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq Insellem il-President Caldeira u nirringrazzjah minn qalbi għal dawk il-kummenti dettaljati fir rigward il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Verament, tawna linji gwida. Għaliex l-effettività hija xi ħaġa illi tista' tiġi verifikata biss jekk tkun imħejji sew biex twettaq l-awditjar. Allura da kollu li tinsemmu llum il-fondi ta' kozjoni, il-fondi strutturali, dawn huma affarijiet li l-Kroazja ser tiħu sen fihom fil-futur ovvjament. U għalhekk dawn id-diskussjonijiet kollha huma importanti għalina sabiex bekk nevitaw li jkun hemm użu ħażin jew mhux xieraq tal-fondi Ewropej. Forsi għandna nsemmu wkoll ġestjoni tajba ta' dawn il-fondi għala le. Biex bekk il-preparazzjoni ta' twettiq ta' dawn l-audit tjar jitqis bħala verament importanti importanti għall-autorizzazzjoni tal-fondi. U wara ikun iktar faċli wkoll biex tagħmel awditjar tal-fondi ex post għaliex ġala darba il-fondi jintefqu eh, ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-istatistika tajdinna illi hemm rata ta' żbalta ta' 4%. Ek għalenna s-sur Kaldera. U għalek fil-proġetti kollha u dokumenti kollha neħtieġu nippjanaw biex ikun hemm taħriġ aħjar, preparazzjoni aħjar ta' dawk li ser jużaw dawn il-fondi wara kollox. U li preparaw il-proġetti għaliex naħseb li b'dan il-mod inkunu nistgħu nagħmlu prevenzjoni tat-telf u nużaw il-fondi b'mod aktar effiċjenti. Naħseb li dan huwa l-moftiħ biex nevitaw dawn il-problemi ifeġġu fil-futur. Dan seħ fil-passat ukoll. Naħseb li b'dan il-mod nkun nistgħu ikollna ġestjoni aħjar tal-proċess kollu. It-taħriġ u l-preparazzjoni għalhekk huma importanti. L-użu tal-fondi budgetari mhix xi ħaġa ta' urġenza għall elit politiku hija kwistjoni iktar ekonomika apparti mill politika, ġifiri t-taħriġ li tkun preparat li kollok biżejjed arfin għal ġestjoni ta' dawn il-fondi hija l-element ewlieni biex kollok użu tajjeb ta' dawn il-fondi dawn il-proġetti kollha. Grazzi. Grazzi ta' dak li qed Sur Kukovic. Dak li qed inti jikkorrispondet ma' min tagħna wkoll huwa f'interess reċiproku tagħna Ninamlu hekk mhix kwistjoni biss tal-kumitati tal-awditjar jew il-kumitati tal-kontroll budgetarju li huma n-nies li jemnu dan. Jada kemet. Issa jekk hemm min ma toġbux li jkollu dibattitu pubbliku dan nafuh imma naħseb li jkun aħjar għal kulħadd li jkollna diskussjoni komuni fil-parlamenti kollha l-Parlament Nazzjonali l parlament Ewropew. Importanti li jkun hemm skrutinju demokratiku għal min ħalla sit-taxxa u ċittadini jridu jaraw jekk hemm żbalji. U dawn l-affarijiet iridu jsiru bid-dettall biex dak li jkun jitgħallem mill-iżbalji, kif qal is-Sur Sondergaard. Naħseb li deputat taljan jista' jwieġeb minnu fih għal mistoqsija tas Sur Sondergaard. Forsi l-kollega taljan jista' jintervjeni issa u jwieġeb direttament. Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Mela, id-diskussjoni fir-rigward ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma seħħitx fil-Parlament Nazzjonali Taljan. Kif kont anticipajt fil-intervent tiegħi ta' qabel, aħna lesti bħala Kumitat tal-Budget nassumu id-disponibilità tagħna biex namlu analiżi dettaljata ta' dan ir-rapport u l-imwet u stħarriċ ta' informazzjoni dwar xkienu l-eruq ta' dawn il-problemi ta' dan it-tip ta' użu ta' fondi. U fuq kollox natu lil dan il-komitat l-elementi iktar wiesa tal-valwazzjoni xirqa ta' dan il-kas. U għalhekk inħossu illi il-prinċipju tal-trasparenza huwa wieħed fondamentali. Ma nistawx noqogħdu neħbu wara subajna hawnhekk għaliex lan li natu akkomodazzjoni li n-nies li sfaw bla saqa fuq rasom minħabba terremot kien kienet raġuni valida imma dan kellu jseħ skont ir-regoli tal-budget tal-Unjoni Ewropea u lesti bi trasparenza sħiħa nuru kemm u kif intefqu il-flejjes ta' ċittadini Ewropej. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt als nächstes Franz Essel vom Österreich. Il-President. Il Min Nazzjonal Rat il-kollega Awstrijak. Grazzi ħafna, President. Il-President għal li għanna naqsu il-pis tal-amministrazzjoni u nizguraw l flejjes jintefqu kif suppost. U jien ovvjament ma nistax għajr niprofa, naprofa dan. Iżda, irridu naraw kif ħanimxu lejdan, Jista' jkollok iktar kontroll, din hija triq li nistgħu nieħdu imma rridu niżguraw li dak li jinbeda mill-leġizlazzjoni ikun konsonu mal-mezzi u l-modi ta' prassi u jkun pratikabli, mux dejjem dan ikun il-kas, u l-qorti tal-awdituri tajt li fi Spanja, l-Portugallu, nħawi oħrajn hemm problemi. Qed jgħidu illi ta' sekwit tajdu illi għandek ar tal-mera imma miksija bil-ġebel, bil-xari, bil-sġar, ecc. Pero tara kif tagħmel il-kontrolli b'mod aktar prattiku biex tiżgura illi l-affarijiet isiru sura ta' nies. Biex inkopru dawn l-żoni kollha ta' raba ta' artijiet Tantek bżonn it-teknoloġiji u jrid ikun aġġornat mat-teknoloġija. Ma ħafna drabi dan ikun ħela ta' ħin biex twettaq dan ix-xogħol. Forsi jkun iktar sempliċi li niżguraw li kollox jkun diġitali. U kopru żoni kollha ta' artijiet u mhux noqogħdu nħabblu rasna dwar in-numri ta' operazzjonijiet iżda nkopru ż-żoni kollha Forsi dan ikun mod sempliċi kif namlu l-affarijiet u ma jiswix ħafna bħala flus. Nifrankaw il-flus, nkonna sistema aktar digitalizzata, nkopru id-żoni kollha u naħseb illi inti jettejt li rridu naqsu il-pis amministrattiv. Melejja nid-digitalizzawa, nkopru kollox b'mod digitali u naħseb li b'dan il-mod ikollok kontroll aktar ġenwi. Ja, fil-nafsi, Dank, kollegi. Isl. Iva, grazzi tassew. Seja kim? Fil-Kumitat għal-Kontroll tal-Budget aħna issilitna ħafna sabiex nissemplifikaw il-proċedura budgetarja u l-kontrolli proċeduri ta' kontrolli li għalihom kienet rapporti għall-Onorevoli Gressler u jiena wkoll. Aħna issilitna u ksibna ftit ta' suċċess ridna nizguraw illi ikonna din il-kopertura waħda u mhux ikonna inkopru il-rtiesed żar b'mod individwali nittama li fil-ġejjin din tkun xi ħaġa li nkunu nistgħu nżommuha u dimajnejna. L-implementazzjoni għandha tkun aktar sempliċi għal kontroll għaliex ħafna mill-problemi feġġu minħabba l-komplikazzjonijiet. Aħna Edin indirizzaw il-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar ix-xiri pubbliku u tlabna li dan jindbat inna jiġi mħejji u jintbat lilna sabiex inkunu nistgħu nivverifikaw l-ispejjeż amministrattivi dan għandu jkun parti integrali dan is-settur. Dan jista' jikkontribwixxi sabiex innaqsu ir-rata ta' żball li sura Gressler u jiena flimkien ma' kollegi oħra ninsabu fuq xwik illi naraw x'tip ta' implementazzjoni qed isir jekk dak illi nirċievu mingħand l-Istati Membri u l-Kummissjoni u qed jissemplifika l-affarijiet. Dwar l-implementazzjoni aħna irridu naraw Ux aktar sempliċi li namlu dak li għal leġislatur ser ikun hemm anqas burokrazija, anqas pis amministrattiv. Hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jintervjenu ma' sur Kaldeja forsi. Nieħu l-żewġ kollegi l-ewwel. Sabiex ikunu jistgħu. Iwieġbu. Nissa naċċek. Sinjura Dagma Zverinovek joġbok. Għadu tajba ġis kollegi, sinjuri. Nishtiq nibda billi ngħid Kentejn f'isem ir-Repubblika Ċeka. Bħalissa hemm kamra waħda illi taħdem is-Senat għaliex it-tieni kamra il-Parlament għadu se għadu se jibda. Aħna kellna xi problemi bluzu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għal ċertu proġetti. Iva kien hemm xi żbalji li saru u forsi dan sar minħabba li l-istruttura li aħna ħloqna kienet wis komplikata. Bat kien diffiċli napplikaw il-mekkanizmi ta' kontroll. Din hija xofa kbira li aħna ħadna u talima għal ġejjieni. Nixtieq nirringrazzja lill predeċess li dak li tkellem qabli mill-Awstrija b'mod partikolari ċertu programmi u ċertu regoli huma wis komplikati. Forsi mhux għalina il-politiċi għaliex aħna maħniex responsabbli għall-applikazzjoni tar-regoli. Aħna l-entità li hija responsabbli mill-kontrolli. Iżda imbagħad ir-regoli jiġu implementati, jiġu imwetqa minn persuni fi bnadi speċifiċi. U xi drabi ir-regoli jkunu wis ikkomplikati għalihom. Għal daqstant forsi għanna nħarġuhom aktar sabiex ikunu jafu x'inhu aċċettabbli x'mhux aċċettabbli x'ser jiġi kontrollat, ser jiġi verifikat. Imbagħad dwar ċerti proġetti aħna irridu li konna ċertu servizzi ta' konsulenza għaliex uħut mill-proġetti huma żbaljat immens u ir-regoli jistgħu jinbidlu matul il ċiklu ta' ħajja tal-istess proġett. L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar fir-Repubblika Ċeka jieħu bis-serjetà ħafna l-Awditjar u dan wassal għal dibattitu politiku fir-Repubblika Ċeka. aħna nixtiequ nitolbukom sabiex tadottaw approċ aktar flessibli għall-iżbalji. Għaliex dawn mhumiex biss l-iżbalji tagħna, ma l izbali konġunti tagħna għaliex aħna nagħmlu ġestjoni tal-flejjes tal-kontribwenti tal-Unjoni Ewropea kollha aħna nixtiequ li naqsmu l-informazzjoni l-esperjenza dwar dawn l-iżbalji li jsiru sabiex inkunu nistgħu nevitawhom fil-ġejjeni. Aħna għanna għandna nippubblikaw ir-riżultati nagħmluhom aktar viżibbli sabiex il-pubbliku jkun jista' jarahom bajnejħ. Xi drabi il-pubbliku ma jkunx jaf illi l-proġetti kellhom impatti. Il-pubbliku jaf kemm sewa proġett imma ma jkunx jaf dwar ir-riżultat speċifiku. Forsi il-pubbliku il publiku il pubbliku ikun jaf kemm inħolqu karigi, ximpat kien hemm fuq l-impjiegi, imma ma jkollhomx idea ta' riżultati speċifiċi u kemm eh, kien effiċenti il-proġett sabiex jilħaq il-mira li kellu stabilita. Għalhekk tkun xaġa ħaġa tajba, tajba mens, kieku aħna nimmiraw aħjar il-proġetti. Xi drabi il-proġetti illi jintalbu f'reġjun speċifiku xi drabi ma jkunux iżommu ma jkunux jissodisfaw il-miri tal-proġett. Imbagħad eh, persuni kollhom jadottaw approċċi flessibbli viżavi dawn il-proġetti sabiex ikunu jistgħu jintużaw il-fondi għalhekk il-kundizzjonijiet għandhom ikunu speċifiċi immens u aħna dan rigward irridu nikkonsultaw aħjar l-istituzzjonijiet Ewropej. Iva, grazzi tassew. Is-sur Van Hunek Grazzi, President, jena nishtiq nifoka fuq l-accountability tal-infiq tal-Unjoni Ewropea li natu rendi kont taħjar ta' nefqa tagħna jiena naqbel mal-kollega Kroat Sur Gogovic illi qali aħna rridu nifukaw fuq il-kundizzjonijiet li neħtieġu għal infiq aħjar tal-fondi mhux biss fuq ir-rata ta' żball, fuq ir-rati ta' żball. Aħna neħtieġu dan it-tarif dwar ir-rati ta' żball, l-informazzjoni hija tas-sew ta' siwi. Ta sabiex ikonna dibattitu ta' siwi fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna dwar kif nistgħu intejbu l fiq ta' dawn il-fondi ħata tal-Istati Membri. Jiena nixtieq nistaqsi l-Istur Kaldeja. Jekk il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fi rapporti tal-ġejjini kol u ser ta' informazzjoni dwar ir-rati ta' żball tal-istati membri individwali u mhux biss dwar ir-rati ta' zbal fuq livell aktar ġenerali u x'inċentivi oħra qed jipprevedi qed jantiċipa sabiex tittejjeb l-accountability tal-istati membri viżavi l-infiq tal-budgets nazzjonali tagħhom. Grazzi. Kollegi, għanna serjessiħa ta' problemi li ġew indirizzati u smajna u kol minnaħat Republika ċeka fejn semma xtib ta' appoċ jistaw jista jinata mill-istituzzjonijiet. Forsi President Kaldeja jista iwieġeb għonek. Grazzi, President. Grazzi. Tal-mistoqsijiet kolla ta'kom ser niprofa u nittama li natikom tweġiba li tissodisfakom. L-ewwel mistoqsija illi jena irċevejt anke fis-sessjoni preċedenti jiena saret li din il-mistoqsija sur l-istess waħda li għamil sur vanitum palissa dwar l-izbali minnaħta tal-istati membri u x-nistaw nagħmlu aħna jiena nixtieq nisbidilkom l-attenzjoni. Ir-regolament finanzjarju ġdid jistabilixxi bażi ġdida sabiex tiġi għandar indirizza tal-garanzija minn dawk li huma responsabbli għall-amministrazzjoni tal-fondi Ewropej matul il-livelli kollha. Ir-regolament finanzjarju l-ġdid jibdel din il jibni din il-katina ta' garanzija l-bazi hija fidejn l-autoritajiet illi rridu jagħtu dikjarazzjonijiet annwali ta' garanzija illi fuqhom il-Kummissjoni mbagħad tittat il-garanzija ġenerali. Din hija l-bażi illi tista' tagħtina l-informazzjoni li aħna tinfittxu fuq livell ta' stat membru imbagħad jekk ikonna din l-informazzjoni u tkun informazzjoni affidabli sabiex aħna nkunu nistgħu nagħtu garanzija fuq l-informazzjoni bażika illi aħna għandna. Li tagħti stampa veritiera tar-realtà minħa tal-Istati Membri, jekk aħna nibnu din il-katina ta' garanzija tkun waħda effettiva, ovvjament fl-aħħar mill-aħħar il-Parlamenti Nazzjonali jkollhom aktar tarif fidejhom minn dak li għandhom illum. Ikollhom aktar informazzjoni dwar l-effettività tal-mod ta' kif qed eh, jiksbu riżultati l-awtoritajiet ta' ġestjoni tagħhom ikollhom aktar inċentivi sabiex diġà mill-bidunet jevitaw u jilqaw eh, għal kontra investimenti irregolari ta' fondi. Kif tilkom illum eh, skont id-domanda qegħdin naraw u l-koeżjoni, il-fondi ta' fondi reġjonali hemm domanda fejn aktar 50% ta' tranzazzjonijiet li aħna servajna fl-2012 kien hemm każijiet fejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali responsabbli għal ġestjoni ta' dawk il-fondi kellhom fidejhom informazzjoni illi setet tevita illi jkun hemm pagament irregolari. Allura għaliex ma ġarax hekk? U meta jiġri hekk il-mistoqsija li nagħmluha lil dawk li huma responsabbli fl-istati membri irrid ikun hemm skambju tal-aħjar prassi, il-Kummissjoni għandha rwol li nixtaqdi wkoll sabiex toħloq awtoritajiet nazzjonali ta' ġestjoni ikorra relazzjoni aħjar magħhom imma dan huwa l-erq ta' kull problema. Kif għal sur karjello jina nemmen Iva li ħeruf milli aħ, ah, Iva, aħjar niprevenu milli mbagħad nagħtu duwa Jekk aħna jirnexxielna nibnu din il-katina ta' garanzija f'tali mod li kull stat membru isegwi u jagħti tarif paragonabli aħna l-koll f'pożizzjoni fuq livell Ewropew li konna informazzjoni fidejna u anke fuq livell Ewropew ikonna din informazzjoni tolbu l qorti tal-awdituri sabiex tivverifika fuq bażi ugwali li 28 stat membru sabiex jagħtu perspettiva tar-rata ta' żball minnata l-Istat membru u probabbli din ma tkunx effettiva f'termini ta' spejjeż ma jkunx l-aħjar mod sabiex aħna niksbu dak li nixtiequ niksbu. Nistgħu nkunu kost effettivi billi diġà ma l-ewwel pass diġà mill-bidunet nibnu sistemi effettivi ta' kontroll fuq livell ta' stat membru. U ovvjament kif intqal fi Spanja, Portugal, l-qorti sabet illi ċertu mera ma kienieċ mera ma kienet foresta jew raba oħra. Iva, l-erq tal-problema hija li din is-sistema ta' identifikazzjoni tal-art din hija sistema li hija responsabbli li minna huma responsabbli l-istati membri imma mhix qed taħdem jiena naqbel ejjew nagħmlu l-affarijiet aktar diġitali. Imma dan huwa kompitu tal-istati membri tal-awtoritajiet tal-istati membri. Dan mhux kompitu tal-awditur. L-awditur mm, ma jistax jagħmel dan imma jivverifika jekk ir-realtà taqbilx ma l-element bażiku ta' verifikar. F'ħafna stati membri, mhux biss dawk it-tlieta, hemm problemi u l-Kummissjoni Ewropea qed issegwi bir-reqqa l-mod ta' kif qed jiġu aġġornati dawn il-programmi. Jiena nemmen li jekk aħna nagħmlu ħidma kollettiva fil-ġejjeni mhux ser kunem hemm aktar lok għal dawn l-iżbali. Għalhekk irdu naġġornaw dawn is-sistemi ta' identifikazzjoni. Il-mistoqsija dwar is-simplifikazzjoni u l-approċċ aktar flessibbli viżavi l-iżbali jiena nemmen illi E ħaġa li aħna nfittxu li konna aktar regoli aktar sempliċi, inqas proċeduri komplikati li jiffaċilitaw il-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi mill-autoritet nazjonali u fuq livell Ewropew mill-istituzzjoni ta' Ewropej. Kif qedtilkom aħna tlifna opportunità bil-proposti li jmiss għal perjodu finanzjarju li jmiss ser jiġi finalizzat hemm ħafna saffi ta' leġislazzjoni jikkumplikaw iż-żejjed l-affarijiet u xi stati membri jżidu aktar saffi li komplu jikkumplikaw. Dwar il-kondizjonijiet li għanna nistabilixxu sabiex ikun hemm il-pagamenti dawn huma kundizzjonijiet ta' eligibilità li jvarjaw minn stat membru għal ieħor xiftajim komuni dwar ċertu punti fundamentali imma mbagħad huma l-istati membri li jikkumplikaw l-affarijiet billi jisibu kundizzjonijiet ġodda għal eleġibilità. Kif għadna fl-opinjoni tagħna dwar il-leġislazzjoni ġdida ejjew niffukaw fuq it-twetti tar-riżultati. Jekk aħna rridu niksbu riżultati dwar dan il-punt jiena naqbel ħafna mal-ħabib tiegħi mill- parlament Portugiż irridu naraw u nindirizzaw l-effettività sabiex niksbu riżultati mill-bidunet neħtieġu miri ċari x'nixtiequ niksbu bil-fondi li qed jiġu allokati mill budget Ewropew għal setturi partikolari. Meta dan inkunu nafuh imbagħad irridu nidentifikaw indikaturi xirqa illi jgħinu lil dawk li għandhom responsabilta sabiex jagħmlu monitoraġġ u jaraw sa liema punt qed jinkisbu dawn ir-riżultati. Dastant iva għandna bżonn kundizzjonijiet imma marbuta mar-riżultati mhux mal-input. Irridu kundizzjonijiet b'tali mod illi l-pagamenti għandhom ikunu marbuta mal-kisba konkreta tar-riżultati mixtieqa. Kif qedtilkom aħna nkunu bnejna port imma mbagħad il-port ma jkunx qed jagħmel dak li suppost qed jagħmel. Il-Parlament Ewropew ħallas għal dan il-port qed jintlaħqu il-miri din hija il-mistoqsija li aħna rridu nistaqsu lil nfusna. nfusna Dan ikun inċentiv għal infiq aħjar li nirrispettaw ir-regoli hija parti skejkna mill-istampa ġenerali li niksbu riżultati hija l-parti l-oħra. Dan jiddependi fuq il-mod ta' kif aħna nfasslu l-programmi ta' nfiq, il-mod ta' kif aħna nagħmlu regoli għall-identifikazzjoni diġà mill-bidunet u wkoll dwar l-impatti illi aħna rridu niksbu bil-programmi tagħna. Jina nemmen illi Issa koprejt il-punti kollha bebet u ieħor nixtieq ngħid sur Karjello illi ta' bilħaq il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tkun kuntenta li tiġi mistiedna tippreżenta lill parlament Taljan dan ir-rapport partikolari. Il-kollega tiegħi Pietro Russo, membru tal-Qorti, kien attiv sabiex jippreżenta rapporti l-oħra imma mhux il rapporter in kwistjoni hawnhekk Iżda rapporter responsabli sur videji tela ser ikun ta' sew ħerqan li diskuti flimkien mal-Awtoritajt Nazzjonali rapport annwali ta' skont trattati jintbat il-Parlamenti Nazzjonali kollha. U aħna nistinkaw sabiex dan niddiskutuh mal-Parlamenti Nazzjonali kollha li jixtiequ jiddiskutuh. Dwar rapporti speċjali dawn ma jintbatux b'mod sistematiku lill parlamenti Nazzjonali imma disponibbli. U wis probabbli hija prattika li l-qorti tal-awtituri tista' tagħmel b'mod aktar sistematiku għal dawn ir-rapporti speċjali li qegħdin nipproduċu fis-sena u issa qegħdin nipproduċu aktar minn 25 fis-sena. U jistaw jiżdiedu, forsi mhux kollha huma ta' relevanza ta' importanza għal parlamenti nazzjonali, imma iva jistaw ikunu ta' interess. Sur ħajdel talab għal arkitettura ġdida għal kontroll tal-Unjoni Ewropea jiena nemmen illi din l-arkitettura għandha mill-bidu net timbena fuq dawn il-pendamenti tar regolamenti finanzjari l-ġodda. Imma għanna nitolbu l-aktar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali l-Ordi tal-Awdituri. Ekk konna stampa aktar ġenerali ta' dak li qed jiġri meta kulħadd jaħdem jitfit u dan immur li lin mill-fondi tal-agrikoltura ta' koeżjoni. Ta Dan jindirizza l-gvernanza kollha ekonomika li qed tiġi imresqa fejn il-parlamenti nazzjonali wkoll huma interessati daqs il-Parlament Ewropew, aħna issa qegħdin nibnu Unjoni Bankarja ġdida, mekkaniżmu waħdin ta' supervizjoni, mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni waħdini ċinu r-wol tal-qorti tal-auditori jemmek, ċinu r-wol tal-Parlament Ewropew, ċinu r-wol tal-Parlament Nazjonali, jekk hemm r-wol, u ċinu r-wol tal-istituzzjonijiet, vizavi dimensjoni ta' supervizjoni. Dan kollu irridu nsemmuh għaliex dan jista' iwitti tri sabiex ikonna stampa ġenerali dwar ir-rendikont ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, President. Uh, Grazzi, issa nixtieq nitlob lil kulħadd kollegi mill parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jekk jixtiequx jintervjenu bħalissa ma jidirx li dan huwa l-każ għal daqstant naddi l-kelma li sinjora Vakjene jekk tixtieq tixtieq eh, tintervjeni sabiex tikkonkludi? Visų pirma, norėčiau aš informuoti, kad... Eh, Grazie, Presidente. L-ewwel net. Jiena nixtieq ngħid il-rapport annwali mill-qorti Ewropea tal-Awdituri jiġi diskuss fil-Parlament tal litwonja il-kap tal-Bord Nazzjonali tal-Awdituri dan ir-rapport jiġi prezentat lil komitat tal-Awditjar tal-Parlamentana u aħna niddiskutuh b'sodisfazzjon kbir. Aħna grazzi għalih nkunu nistgħu narfu x'inhuma l-iżbalji komuni tagħna u x'inhuma l-iżbalji tagħna stess nkunu nistgħu nieħdu tal-limit tagħna, nisiltu il-konklużjonijiet tagħna u jkunu nistgħu nagħmlu kontroll aħjar tal-infiq tagħna. Xi drabi regoli tagħna jidru bħala stretti wis huwa diffiċli illi napplikawhom dawn ir-regoli sabiex niksbu l-għanijiet ewlenin tagħna. Xi drabi dan dawn il-miri ma nkunux nistgħu niksbuhom minħabba l-istess regoli. Għal daqstant, forsi għana nigarantixxu aktar flessibilità għaliex il-proġett jiġu implementati fuq sentejn jew tlieta. U importanti immens illi aħna niksbu lan u mhux biss nużaw il-fondi. Għalhekk jiena naħseb illi l-kol kem aħna u dan inkludi l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew aħna għandna inqisu dawn il-fatturi kollha sabiex niksbu l-għanijiet komuni tagħna. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Grazzi ta' sew, signori. Eżis membri tal-Parlament, aħna kellna dibattitu intensiv, imqanqal, skambju ta' esperjenza tal-ħidma tagħna f'kull eh, Parlament Nazzjonali u anke fiħdan il-Parlament Ewropew. Jina nemmen illi nista' nagħlaq billi ngħid li hija dejjem idea tajba illi namlu norganizzaw dan it-tip ta' skambju ta' informazzjoni. Aħna l-koll għandna x'nitamlu u hija x'nitalmu hija xi ħaġa ta' siwi illi konna laqat bħal dawn sabiex intejbu l-mod ta' kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tagħna din hija prassi tajba u hija idea tajba wkoll illi narblu eżempji tal-aħjar prassi matul dawn il-laqat u nitalmu minnhom, nużawhom, nimplementawhom. l-uffiċċju tal-awditjar tal-istati membri ma nix narawhom bħala organizzazzjonijiet li jmaqdru istituzzjonijiet oħra imma bħala organizzazzjonijiet li jgħalmu lil xulxin u jħeġġu lil xulxin ikollhom prattiċi aħjar għaddejjen minn kriżi globali, kriżi finanzjarja globali palissa u bekk ħafna sitwazzjonijiet fejn stati membri tal-Unjoni Ewropea għaddejjin minn gwaj finanzjarju kbir. F'ċirkostanzi bħal dawn il-persuni tal-Europa, l-persuni Ewropej edin joqodu aktar attenti dwar kif fuq flusom u kif l-Europa qed tonfoq flusom. Il-mod ta' kif aħna nġibu ruħna f'dan is-settur ser jinfluenza il-mod ta' kif il-persuni ħarsu lejn l-Europa u jaċċettaw l-Europa, rridu nkunu nistgħu niggarantixxu illi il-flus flejes pubbliċi qed jintefqu bl-aħjar mod u il-kokobu hekk qed jipprova jikseb. Nista' biss inħeġġeġ persuni passu l-molde illi talab lill-gvernijiet tal-istati membri sabiex jadottaw dawn id-dekjarazzjonijiet ta' prassi ta' jiena hekk biss nista' nappella bħala parlament u bħala kumitat mod partikolari nixtieq ringrazzja l sur Kallera u persuni kollha li tkellmu dalodu ir-rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali u il-Kumitati għal kontrol tal-Budget grazzi tal-li attendejtu, grazzi tal-li ħattu sem tal-li intervjenejtu, aħna ninsabu ħerqana li komplu b'dan l-eżerċizzju tagħna fil-ġejjieni, imma sa dan it-tant nixtieq nistedinkom għal pranzu fejn ser ikun hemm xi sandwiches barra din il-sala u hemmhekk nistgħu inkomplu naqsmu l-informazzjoni bejnietna. Grazzi għal darbohra tal-li ġejtu fi Brussell u jiena nisab ħerqan illi fil-ġejjini konna laqa simili għal din. Bekk nala il-laqa ta' dal-ħodu, grazzi tassew.